Welcome everybody. I... Mela, nilqaw il-kulħat. Jena nħossni onorata li għanna l-dawn l-erba esperti fuq dan il-punt tassew importanti u sensittiv għalina għall-Ewropa u anke għall-Parlament Ewropew, anke għal sistemi ta' edukazzjoni u kultura fl-istati membri. qed nitkellmu hawnhekk fuq il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni fost iż-żgħażagħ. Ħanaqleb għat-Taljan jekk tippermettuli. Ilbsu il-headphones jekk jaġobkom. Questa this hearing hmm? Okay, four. No, for you is one maybe. Or oh, one? No, of two. Two in English. Sì, sì, sì, sì. Allora, mm, scusate, ma prima di cominciare... Qabel ma nibdew nixtieq ninforma lil kollegi illi fir rigward tal-approvazzjoni tal-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi li jiltaqgħu ftit aktar kmini, id-deċiżjonijiet tagħhom ser jintbatu permezz ta' email diġà ntbatu llum u jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sa tmim il-ġimgħa Ejdulna jekk hemm x'oġġezzjonijiet għax inkella jiġu approvati. Mela, ngħaddu issa għasmih pubbliku fuq il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni fl-Ewropa nixtieq ninforma lil kollegi tagħna u lil mistiedna tagħna naħseb kif jaf kulħadd imma tajjeb li nfakrukom illi dan is-suġġett huwa suġġett li intażel u li nata ħafna importanza mill membri tal-Kumitat tal-Kultura u anke fid-dawl ta' rapport inizjattiva tal-Komitat Libe illi qed imexxi rapport fuq dan is-suġġett. Il-votazzjoni fil-rapport fuq il rapport libe mhux se jseħ dawn il-ġranet imma se jsir fit-19 ta' Ottubru u għalhekk minn komitati oħra, mux dimmix bil-komitat tagħna biss, se jkun hemm aktar għalek dettalji iktar arfin ta' dawk illi huma l-eru tagħna. U eh, x'inhuma l-affarijiet aktar prinċipali ta' din id-diskussjoni prinċipali. dak illi ġara f'Pariġi għajjem furur fost l-opinjoni pubblika u kienem u koll konsell laqa la informali tal-ministri u d-dikjerazzjoni ta' Pariġi infatti għal promozzjoni tal-libertajiet komuni, tal-nuqqas ta' diskriminazzjoni u koll dawn il-punti kollha imexxu l-qoddim il-dialogu interkulturali li neħu l-estremizmu li ħafna drabi ikun estremizmu armat. Anke il-fenomenu tal-ġellida eh, zazah f'bosta pajizi, mux biss fi Franza, f'pajizi oħrajn u koll Naħseb illi dan is-suġġett irid ikompli dejjem jidħol fl-aġenda politika tal-Ewropa. Aħna nkomplu nisħu illi dikonsjoni ta' Pariġi mexxa f'din id-direzzjoni. Il-politika wkoll tal-immigrazzjoni jekk ma tilqax id-dimensjoni kulturali ta' din l-inizjattiva għandna sfida kulturali li ma tiġix indirizzata b'dan il-mod u lan mhux illi iġġellet il-kulturi imma li naraw kif nistaw jiltaqaw fl-imkien bi kif nistaw insaxħu il-valuri komuni Ewropej u drittijiet umani li huma il-bażi fundamentali tal-Unjoni tagħna għandna suġġett li jirrigwarda mhux biss imma fuq kollox ir-radikalizzazzjoni fil-ġenerazzjonijiet ġodda din hija l-aktar ħaġa illi tinkwetana. U naħseb li dan irrid juri lilna l-koll kif kemm huwa urġenti li aħna nifmu l-affarijiet u li jkollna anke tweġibiet politiċi li jistgħu jagħtu għajnuna l-operaturi kollha involuti. Anke pereżempju l-allima. Illum irridu insaqsu ma'kom kif nistaw nindirizzaw l-eruq kulturali, ekonomiċi, soċjali, politiċi u anke kif tiġi użata ir-reliġjoni. Ir-reliġjon kif wassal la radikalizzazzjoni inħarsu anke il-kontest globali tal-affarijiet li qed isiru fuq livell lokali. Għanna kriżi umanitarja mhux biss kriżi tal-immigrazzjoni u għalhekk irridu nlaħqu l-aspettattivi Ewropej u naraw anke kif senħarsu dimensjoni ġdida tal-integrazzjoni b'mod li ma jġellitx affarijiet anzi li privaw nibnu pontijiet ponti bejnietna. Dan huwa suġġett li rigwarda anke is-suġġett tal-estremizmu u radikalizmu fuq l-internet u naħseb illi irridu anke f'pajjiżi stess, per eżempju, qed diġan tlaħaq ma' Franza, dan ser jiġi proposta anke f'pajjiżi oħra, Infatti diġa sar dokument biex kien xi tip ta' kostituzzjoni kif id-drittijiet funda fundamentali għandhom jidħlu fil-kuntest tal-internet. Kif għandhom jiġu protetti minn ma nilimitaw il-libertajiet u nħarsu lejn kwistjonijiet ta' responsabilta u trasparenza. U anke li innaqsu l-estremizmu violenti. illi ħafna drabi jintrabbat ma dan it-tip ta' radikalizzazzjoni. Minna ħatana nishtiqu nisħu anke fuq l-approċ tal-libel li jinfasizzaw aktar fuq l-aspetta sigurta ħna nishtiqu nisħu l-aktar fuq l-aspetti kulturali. Iżda ma nix ninsew ir-responsabiltajiet ta' soċjetà tagħna u li ngħixu flimkien b'mod paċifiku jiena lek nixtieq mal-ewwel Eh, nibda billi nprezenta l-esperti tagħna. Mela għanna fostna l-Sinjura Sara Kan illi hija qatt ma jkolli id-dokument li supposti kolli qoddimi, skużawni. Mela Sara Kan hija id-direttriċi u l-kofondatriċi ta' Inspire, din taħdem f'Londra li jaħdmu sabiex jiġġieldu kontra l-estremizmu u l fost u l-inugwaljanza bejn eh, sessi. Din dan ħseb dan din hija riżors dan huwa riżors importanti ħafna u ma jaħdmu mat partikolari man-nisa u l-iskejjel. Imbagħad għandna l-professur Christensen li huwa konsulent indipendenti fuq eh, l-edukazzjoni tal-istorja Illum tkellimna kif nalmu e, fl-iskejjel nalmu l-istudenti dwar l-Unjoni Ewropea dan ukoll jorbot għalhekk mal ma dak li konna nitkellmu fuq illum u anke jorbot mal-Euroclio. U kif nek nalmu l-istorja jista' jwassal biex innaqsu radikalizzazzjoni. Dan se jkun punt prinċipali fid-diskussjoni tagħna u wara l-ewwel żewġ prezentazzjonijiet se jkollna sessjoni ta' mistoqsijiet. Imbagħad se jkollna iżda prezentazzjonijiet oħra l-ewwel waħda ta' Metr Tibol Mon de Brial li huwa avukatu president u fondatur tal-ċentru Franċis għas-sigurtà interna u ser jitkellem dwar il-prevenzjoni ta' separazzjoni kulturali u territorjali u wara imbat is-sur Guy Berger li huwa id-direttur tad-Diviżjoni dwar il-Libertà tal-Espressjoni u l-Iżvilupp tal medja tal-UNESCO. Iġifieri għandna kumpanija tajba ħafna. Ħafna drabi il-ħamis wara nofsinhar dejjem ikollna ħafna taħwit għaliex ikollna ħafna kollegi li jkunu jridu jitilqu imma nixtieq niżgurakom li gruppi politiċi huma rappreżentati imma l-attenzjoni li se jkollkom se tkun ta' livell oli. U li minna hawnhekk huwa interessat ħafna ngħaddu mill-ewwel għas-Sinjura Kan għall-intervent tagħha. Uh, thank you for that introduction um, and good afternoon. Grazie ta' dik l-introduzzjoni war nofsnar it-tajjeb il kulħadd jien nixtieq ringazza l-Kumitat dwar il-kultura u l-edukazzjoni tal jetatin din l-opportunità biex naqsamma magħkom l-estibijiet tiegħi fuq il-prevenzjoni tal radikalizzazzjoni. Jiena naqbel sew ma' suġġerimenti li jiena taw fl-opinjoni tal-Kumitat l komitat tal-Libertajiet ċivili, Ġustizzja u l-Affarijiet Interni f'Settembru ta' din is-sena jiena kont kontenta li nara illi suġġeriment numru wieħed f'dik l-opinjoni jikkonferma li l-istati membri għadhom jipromovu il-ħelsin, id-drittijiet umani, opportunitajiet ugwali, ir-rispett għad dinjità umana u illi hija responsabilta tal-Unjoni Ewropea li rispetta id-drittijiet fundamentali, id-drittijiet u s-sigurta ta' ċittadini tagħha filwaqt rispetta id-diversità lingwistika, kulturali u reliġjuża. Jena l-lum nishti nifoka fuq punt numru 12 ta' din l-opinjoni fejn il-komitat jisħaq u qed kwota, jisħaq l-importanza tal-irwol tan-nisa fil-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni fiħdan il-familji. Jena rajt li din kienet sentenza qasira f'din l-opinjoni imma nixtieq nitkellem dwar ir-raġuni għalfejn għandhom rol importanti jinnisa mhux biss fil-familja. Jien nixtieq nuru wkoll kif it-tisħiħ u l-parteċipazzjoni tan-nisa fis-soċjetà huwa kruċjali biex insaħħu soċjetajiet tagħna kontra l estremizmu iżda l-irwol tan-nisa fil L-irwol tan-nisa jiġi ignorat mill-komunità internazzjonali u mhux apprezzat biżejjed. Nixtieq nitkellem ukoll dwar l-irwol tal-iskejl u kif jistgħu issaħħu Eh, l-iskajjel tagħhom u inaqsu radikalizzazzjoni billi jikkoraġġixxu il-critical thinking u diskussjoni ta' idejat u l-importanza illi inħarsu lejn valuri fundamentali L-edukazzjoni hija essenzjali u l-iskajjel għandhom ir-rwol importanti ħafna. Imma qabel ma nagħmel dan, nixtieq li fil-qosor nitkellem dwar ix-xogħol li tagħmel l-organizzazzjoni tiegħi Inspire bħala NGO u bħala organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili. Il-Gvern Ingliż għandu erba' partijiet eh, fil-strateġija ta' kontraterrorizmu tipproteġi, issegwi, tipprepara u tipprevjeni. Tipprevjeni ġifieri x-xogħol li jsir biex nwaqfu l-persuni milli jsiru terroristi jew jappoġġaw terrorizmu l l-estremizmu l-organizzazzjoni tiegħi tiffoka fuq dan il-qasam. prevjenu ir-radikalizzazzjoni u nisfidaw l-istejjer li joffru l-estremisti. Ix-xogħol tagħna għalhekk juha approċċ minn isfel minn flok minn fuq fejn bħala soċjetà ċivili aħna nipparteċipaw ma' komunitajiet musulmani u aġenziji statutorji. L-irwol u l-vuċi tal-organizzazzjonijiet musulmani huwa kruċjali b'mod partikolari biex niġġieldu daraġiji estremisti li jippruvaw juru li huma leġittimi para eh, parti mill-Islam u mill-ISIS u niġġieldu ukoll il-dawk l-gruppi estremisti tal-lemin li ma jiddistingux bejn l-Islam u l-estremizmu u jwassal biex ikun hemm violenza kontra l-Musulmani, il-vuċijiet tal-Musulmani huma importanti ħafna. Parti mix-xogħol huwa li nippromuovu ideoloġija li tmur kontra dik tad-Daesh u anke dik li tmur kontra tal-ISIS u tal-Al-Qaida. Issa l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili Musulmani u istituzzjonijiet tar reliġjon huma importanti ħafna il-pulizija, l-gvern u aġenziji oħra mhux se jkunu jistgħu imexxu l-affarijiet f'dan il-qasam fejn il-testi reliġjużi tal-Iżlam jiġu użati biex ikun hemm dileġittimazzjoni diġel deleġittimizzazzjoni tal-estremizmu Iżlamiku. Aħna ħafna drabi rajna illi n-nisa mhumiex malma bizzejiet Dan minħabba numru ta' raġunijiet għaliex ma jkunx hemm biżejjed tmexxija istituzzjonijiet ta' reliġjon mhumiex mamra biżejjed u diskussjonijiet li huma limitati bil-ħin għalhekk hemm ħafna xogħol t isir dan ir-rigward. Inspire ġie stablit fil-2008 u din hija organizzazzjoni ta' kontra l-estremizmu u ta' drittijiet tan-nisa minn ta' kien ħdimna mal-iskejjel, għalliema, pulizija, il-gvern lokali u ċentrali u l-komunitajiet Musulmani. Waħda mill-kampanji li nedejna fil-2011 kienet insejħa il-ġihad kontra l-vjolenza li għandu zewċ li kampanja li kalla żewġ għannijiet l għunet bħala Musulmani aħna irridu innaħu niksbu lura l-kelma ġihad li hija assoċjata mal estremizmu mużulman. Ġihad fisser li inti tiġġielet għal kawża tajba. Imma dawn qegħdin jużaw ir-reliġjon tagħna biex jiġġustifikaw din il-vjolenza, il-ġieda tagħna hija kontra il-vjolenza mod partikolari violenza kontra n-nisa u tfal fit terrorizmu. Għalhekk id-dikjerazzjoni tagħna tal-ġihad kontra l-vjolenza ġiet iffirmata minn parteċipanti minn madwar 32 pajjiż madwar id-dinja u kienet fil-medja pal New York Times, The Guardian, il-National United Arab Emirates u pajjiżi oħrajn. Din kienet kampanja immexxija minn nisa Musulmani. Aħna tiva ħafna fuq il-medja soċjali u kol fil-kampanji tagħna u naraw kif id-dajx u l-estremisti tal-lemin estrem jużaw l-internet u l-medja soċjali biex jirradikalizzaw l-nis online. Per eżempju, jiena ktibt itra li tfajliet biex ma ngħidilhom biex najdilom għalfejn m'għandhom xistrieħbu mal-ISIS din inrat 45,000 darba f-72 sija f'pajjiż madwar id-dinja. Din litra esponiet l-ipokrasija u l-gideb ta' dajx kellna u koll feedback pozittiv l-iskejjel jużaw din litra u koll bħala resource fejn l-istudenti musulmani u miex jizaw din nitra biex jispiegaw differenzi ta' bejn l-Islam u l-estremizmu. Il-kampanja tagħna saret biex nwiġbu għad-dikjerazzjoni tal-ISIS fuq l sejħ kalifat u sejħad fuq il-musulmani biex ikunu eh, eh, jaduraw li l-Baghdadi. Il-nisa musulmani u koll irridu li jihdu t-mexxija għandhom ir-wol anke importanti minħabba tfal u l-familji u soċjetajiet tagħna. Aħna rridu nieħdu pożizzjoni kontrihom, niġġieldu l-opinjoni reliġjuża u politika tagħhom u nitkellmu b'mod ċar kontrihom. Making a Stand ġiet imnedija sena l-oħra u ġiet appoġġata mis-segretarja eh, tal-Istat Theresa May li għarfet l-importanza li jnatu poter lin nisa biex imexxu Eh, dan l-avveniment. The Sun, il-gazzetta Ingliża, għenet il-kampanja tagħna u użat il-stampa il tal-kampanja tagħna fuq il- fuq il- fuq il faċċata tal-gazzetta tagħhom għandna l-istampa ta' mara musulmana libsa l-ħiġab bis-simbolu tal-Union Jack li aħna iva musulmani u aħna mir-Renju Unit ukoll nibatu messaċ l-estremisti islamiċi li jgħidu li ma nistawx inkunu britanniċi u musulmani u nibbatu messaċ ukoll l-estremisti li jgħidu l-istess ħaġa. Għalhekk The Sun mexxiet din l-istampa u kitbet editorial fuq l-importanza li mhux biss nisfidaw l-estremizmu imman l-Islamofobija. Din is-sena meta seħħ il-massakru tat-Tunizija, Is-san talbet lill inspire biex tiktib il-manifesto tagħha kontra il-mibeda li kien jitkellem kif il-kol flimkien muslimani u maħniex il-kol kemm aħna nemnu fid-demokrazija d-sat ta' dritt tolleranza u kif il-kol flimkien għandna nisfidaw il dawk illi jipritkaw il-mibeda u nirrapportaw kontenut estremist online. Kellna feedback eh, fost Eh, Britanniċi musulmani u mhux musulmani fejn kulħadd qabel ma l-idejat li prezentajna, imma disan hija gazzetta tal-lemin li juriet li permezz ta' użu tajjeb tal-lingwa u l-importanza li ma noqgħodux nippuntaw subajna u li ma nużawx il-musulmani bħala biex nwaħlu dejjem fihom, imma kif aħna nistgħu niddefendu l-valuri tal-pajjiż tagħna u nistgħu naħdmu flimkien biex nerbu l-estremiżmu. Dan għamluh billi jistihbu ma' organizzazzjoni musulmana u mhux hekk biss imma muslima, organizzazzjoni musulmana tan-nisa jina battu kol ma batu kol messaġġ l-Britanniċi li mhumiex muslimani, li u huma parti minn pajjiżna. Meta ħafna gazzetti jippruvaw jissensazzjonalizzaw il muslimani u l-komunità Iżlam, naħseb li ħafna gazzetti jistgħu jitalmu minn dak li għamlet disan. Il-mida trid tara fl-irwol li għandhom mhux biss biex jisfidaw l-estremiżmu, manka biex joħolqu kultura li tippromovi rispett ta' dinjità umana u kwalità u noqqas ta' diskriminazzjoni. U dan isir billi naħdmu fl-imkien biex niprevjenu ir-radikalizzazzjoni bħala parti mill-kampanja tagħna Making a Stand aħna żarna tmien bliet fl-Ingilterra u Wales u ħdimna ma' ħafna nisa Musulmani għal-Irbanijiet l-ewwel nagħmlu lin-nisa tagħna Eh, teoloġija biex jġildu din l-ideoloġija estremista. Nejn u għom jarfu kol sinjali ta' radikalizzazzjoni fostu liedom. Informajni għom u kol b'aġenziji li staw jajnu għom u bnejna u kol relazzjoni ta' fiduċja bejn l-aġenziji u l-komunitajiet. Lan l-ħaran kien illi nispiraw l-nisa biex ikunu fuq qoddim dan ix-xogħol kollu fil-komunitajiet tagħhom. Iva, n-nisa jagħmlu differenza fil-prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni. Jiena rajt kif in-nisa huma lesti li jisfidaw dawk li jipritkaw il-membeda u jisfidaw l-irġiel li fil-familji tagħhom jipromovu viżjonijiet estremisti. Rajt nisa li ħadmu biex jipproteġu l-familji tagħhom kif huma lesti li jaħdmu fil-żona tagħhom fil-komunitajiet tagħhom biex jisalvagwardjaw il-komunitajiet. Dawn huma sors li mhux qed jiġi użat imma ħafna drabi qegħdin ninjorawhom u l-kapaċitajiet tagħhom. Iżda bħala nista jistgħu jidentifikaw l-individwi u jkunu kapaċi jafu eh, sinjali ta' radikalizzazzjoni jekk nalmuhom x'inhuma dawn is-sinjali jistgħu ukoll jistaw u koll jalmu l-lulidom identità ta' musulman britanniku minnu samit walit. Jistaw u koll jajnu l meta f'din il-kustjoni ta' l-estremizmu u jikkontestualizzaw ukoll x'nifmu bl-Iżlam fl-Ewropa fil-21 seklu 21 l-edukazzjoni tista' tejn biex tfarrak interpretazzjonijiet estremisti. U permess tal-esperjenza tiegħi fuq aktar minn 20 sena rajt kif meta nagħtu seta' lin-nisa huma n-nisa li huma l-aktar li kapaċi jitkalmu kontra l-estremizmu u ma jibżaw li l-estremizmu ser jattakka l-tfal tagħhom u l ridu jipproteġuhom u aktar hemm ċans jieħdu azzjoni. Storikament però l-aġenziji statutorji qatt ma jaħdmu man-nisa, jaħdmu ma mexxejja komunitarji li jkunu ġew maħtu ħatru lilhom infushom li jaħdmu bħala gatekeepers u mhux biex jgħinu lin-nisa. Għalhekk dan huwa l-bidur biex l-aġenziji jarfu li biex jaħdmu man-nisa jridu jindirizzawhom direttament. U ma jafdaw fat li stati membri jridu issaqsu xi strateġiji qegħdin jużaw biex jindirizzaw lin-nisa biex jisimgħu il-vuċijiet tagħhom jagħtuhom seta' biex jevitaw radikalizzazzjoni fid-djarhom u fil-komunitajiet tagħhom, imma n-nisa aktar hemm ċans li jitkellmu għaliex jafu kif id-drittijiet tagħhom qegħdin jiġu medda mill-estremisti. Infatti waħda mill-ħafna affarijiet illi jagħmlu l-estremisti reliġjużi meta jieħdu s-seta huwa li jinnaqsu drittijiet tan-nisa. In-nisa jarfu dan il-fatt u jafu wkoll li prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni tfisser ukoll li proteġu drittijiet tagħhom. Otters Kristof u Wudu fissuġġerixxew illi għanna natu seta li tfajliet u li il-pajizi li joħordu terroristi minnhom huma dawk fejn in-nies marginalizzati. Isabel Coleman fil-Kunsill fuq il-relazzjonijiet barranin qalet li soċetajiet li jagħtu seta lin nisa jisiru aktar set, setana ikollhom u jmorru jagħmlu progress. Jgħatu anke opportunitajiet tax-xogħol jekk ma jagħtux opportunità xogħol in-nisa anzi imorru lura jkollhom livell ta' korruzzjoni u iktar huma suċċettibbli għall estremiżmu Il-messaġġ prinċipali huwa hawnhekk illi mhux biss qegħdin nagħtu seta' mhux seta' lin-nisa mhux biss tgħin is-soċjetà imma tista' tiġġieled l-estremiżmu. Ħafna drabi ukoll dawn jitkellmu fuq il-kwistjoni ta' sigurtà imma importanti ħafna illi mhux biss narfu relazzjoni ta' bejn l-estremiżmu u nuqqas drittijiet tan-nisa imma narfu wkoll l-irwol importanti li huma għandhom biex niġġieldu l-estremiżmu. In-nisa huma wkoll importanti għal-riżoluzzjoni ta' konflittu u nibnu l-paċi. Din hija raġuni għalfejn fis-sena 2000 il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġus maquda daħħa dan il-prinċipju fir-riżoluzzjoni 1325 u enfasizza fuq kemm in-nisa huma importanti biex ikollna paċi u nsolvu l-konflitti. Ħafna darbi però riċerka u rrit il-komunitajiet internazzjonali ma jagħtux biżejjed valur li xoll li jagħmlu in-nisa fuq livell ta' grassroots kif nistgħu ninjoraw in-nisa fin-Niġerja li wara li jinħatfu 300 tifla minn Boko Haram u waqt li l-gvern kienu taħsibha x'ta jagħmel kienu id-nisa li ħarġu l-ewwel biex juru biex ikkampanjaw eluf ta' nisa kristjanu u musulmani iffurmaw grupp Women Without Walls biex jiġġildu kontra Boko Haram u l-estremizmu. Nistgħu ninjoraw l-kolazzjoni ta' nisa kontra l-estremizmu bħal Pakistan bħal amano nisa ta' pakistan Kemm hemm stati membri li huma konxi tal-gruppi tan-nisa f'pajjiżi tagħhom li qegħdin jiġu l-estremizmu u jekk mhix appoġġjati biex jagħmlu dan. Minkejja illi l-komunità internazzjonali ħadet impenji biex inkludi n-nisa fin-negozjati u nibnu l-paċi, in-nisa huma biss 4% tal-parteċipanti fid-diskussjoni dwar il-paċi. Biss l-istrateġiji eh, għal-kontra l-violenza fl-estronizmu juraw il-seta poteri tal-nisa mm, u r-għal taħkom. U eh, stess il- Em min ġifiri dawn l-estremisti eh, vera jobodu l-attivisti eh, u fir-Renju Unit aħna rajna kif l-estremisti eh, vera u jeddu l-dawn u issa jena najt l nisa sabiex jisfidaw l-estremizmu għalek li stati membri għandhom bżon jinvestu fl-organizzazzjonijiet tal soċjetà ċivili favur n-nisa. Għaxu ma jistu jiprevenu regolizzazzjoni fil-ftit minuti li jibda li nishtiq nifoka fuq il-wol tal-iskejjel. Reċentament il-gvern tar Unit eh, dan għannida eh, leġislazzjoni sabiex eh, u dan għaspoġa rekwiziti statutori fuq l-iskejjel sabiex jirrigwardja il-ħtiġa li jiprevenu nis mill-li jiġu attirati minn terrorizmu prevent duty. Id-data reċenti juriet li kważi nofs il person li li jtiġu referiti għal ċenil u dawk ta' taħt il-18 sena u um, qed naraw kif l estremissi qed huma jiffokaw fuq it-tfal speċjalment. U eżempju ta' kif ċanil huwa użat biex jenata l-appoġġ u permezz ta' eżempju ta' Lejla, eh, tifla ta' 17 sena kienet tmur tajab ħafna l-iskola, kienet stik ta' t sir inġenira, imma fi żmien vera qasir eh, bdiet eh, titbiet mill-lezzjonijiet, il-ħbib tagħha, u l-istudji taħħa marru lura u t-tutor tkellem ma' sħaba u eh, u lejla ħassit li edukazzjoni tal-pument mhux tagħtiha garanzija ta' post fil-ġenna U eh, l-iskala rekonoxxiet li lejla kienet teħtieġ l-appoġġ eh, u ma asmu eh, ġifiri tasib tagħhom mal-ġenituri, l-ġenituri vera jisalħu raħħhom għax huma wkoll ma setux ma kienu xjafu kienu se jagħmlu bl-appoġġ tal-ġenituri ehm, kienem teoloġjan li għend l-lejla u ġifiri u ra li um, ġiet esposta l-affarijiet permezz ta' l-internet. Ma kellhom xalfej jistejħu l-pulizija imma kif sew taraw li l-iskola stessa tstejn tipprevjeni radikalizzazzjoni. L-iskel jistgħu jgħinu l-nies jilqgħu radikalizzazzjoni billi jibnu l-valuri u billi jippromovu tolleranza. L-iskel issa huma mistennija li jippromovu l-valuri fundamentali tar-Renju Jitjuma definiti bħala demokrazija l-istat tal-dritt il-libertà individwali u l-arfin reċiproku u rispetta għal xulxin u tolleranza. U l-iskejjen għet jaraw dan bl-istess mod pala tib ta' salvagwardjar u hekk kif l-iskejjel huma mistenni li se jipproteġġu t-tfal mill-mutilizzazzjoni ġenitali il-żwiġġ sforzat il-vjolenza ehm, domestika u id-droga u oħrajn dan wkoll huwa eżerċizzju ta' salvagwardjar. L-iskejjel huma mistennija li ħarġu lil ħaddiema tagħhom sabiex jirrikonoxxu x'huma sinjali bikrija ta' radikalizzazzjoni sabiex ikun proċeduri politiki sabiex ikun hemm politiki wkoll Eh, tal-għal IT dan huwa pass eh, vera importanti li ħa il-gvern tar-Renju Unit ġifiri billi tpoġġa radikalizzazzjoni fuq livell statutorju eh, waqt l-aħħar taħriġ li sar kien hemm set Eh, Sur Mast u kap eh, tal-iskola netaw taħriċ u eh, l-allima qed jirrikonoxxu l-importanza ta' dan. Kien hemm ftit oppożizzjoni minn dawk li qed jissuġġerixxu li l-prevenzjoni għandha x'taqsam mal-ispjuni jew pulizija u għallu li diskussjoniet kienu islamofobiċi imma dan huma folot qed nitkellmu dwar salvagwardjar mhux spju li nkunu spjuni l-iskejjel huma inkoraġiti li jkollhom diskussjonijiet mhux biex iwaqfuhom id-diskussjonijiet u dibattiti għal xi studenti l-iskejjel forsi l-urku post fejn l idea tagħhom jiġu sfidati speċjalment jekk l idea ġejjin mill-familja. Skola għallulna kif tifel l-opinjoni tiegħu kienu qed jiġu influenzati minn missieru li missieru kellu opinjiet tal-min estrem u fejn tifla wkoll kellha l-opinjonijiet tagħha eh, kienu wkoll eh, influenzati minn missiera u l-iskejjel jistgħu jisfidaw l-intolleranza l-mibeda eh, u dan huwa vera importanti biex nagħlaq issa Iva, danna seħu zmin sabiex il-taħriċ jisir għal-għallima. l U uh, fl-ulju ta' din is-sena kien hemm il-tasat um, dwar il-prevenzjoni u tifel li eh, jitlob eh, jew li jirbes u koll xi eh, xalla ġifiri mux tifel jew tifla li għandhom opinjonijiet estremisti. Importanti li din distinzjoni jessira xiek li jistaw jessiru l-izbali u l-studenti jistaw jiġu għaljenati għaf niktar. Ġifiri l-iskoja li jistaw jaqdu għal importanti sabiex jħarsu l-studenti mir radikalizzazzjoni li iż ikunu iktar b'saħħithom li jopponu għal l-idejat u koll estremisti u sabiex ikunu jisu janalizzaw u jevalwaw dak li jett jaqraw jisimaw. Sena la għawnek, grazzi ħafna u eh, Iva edin daqr xejn tard vera kien diskors interessanti. Eh, interessanti dak li jinti dwar eh, l-approċ tijak personali fuq dawn kwistjonijiet importanti kol għal strateġiku tan nisa naqbel jena u li l-NGOs u l scale u l scale ikunu miftuħa l-familji dan u approach, in, approach inklusif u hemm responsabiltajiet tal-medja wkoll u tal-internet. Nimmaġina jena li għal dawk li liktar huma esposti eh, għall estremizmu l-iskola l-unika post fejn eh, l-lajnuna tista t-nata, fejn jistaw jenna l lajnuna. Issa nishtiq naddi l-mikrofon l-sur. Skużawni, sur Christensen. Naddi l-ek il-mikrofonu. Umbat eh, nimxu għal mistoqsijiet u tweġibiet. Signora President, eh, Signori, nishtiq nirringrazzjak għal din l-opportunità sabiex eh, najdu kif l-edukazzjoni tista' tikkontribwixxi għall prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni. Ejja nħarsu lejn il-kotezzjoni billi mela aħna eh, nil-tamma stejjer u l-istorja tal-oħrajn, informazzjoni ġdida se tinfluenza l-attitudni takom, Dan huwa l-approċċ li jista' jippromovi t-tolleranza. L-edukazzjoni, kif kif tista' tikkontribwixxi għall prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni? Para mela rappresentant tal-Euroclo, ġifiri l-Assoċjazzjoni Ewropea eh, dwar eh, l-istorja u min jedika Euroclo, hemm erbajn assoċjazzjonijiet differenti u 22 membru assoċjat minn 47 pajjiż differenti. Fis-17 ta' Marzu ta' din is-sena Il-Ministri tal-Edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu f'pajjiġi u qablu fuq dikirazzjoni li talbet għall-azzjoni u fost oħrajn sabiex insaħħu l-wol tal-edukazzjoni fil-promozzjoni ta' ċittadinanza u valuri komuni ta' libertà, tolleranza, u ma jkunx hemm diskriminazzjoni, it-tisjih tal-koeżjoni soċjali u li ngħinu li żgħażagħ isiru iktar responsabbli magħhom miftuħ u membri attivi tal-soċjetà tagħna diversa u, u inklusiva. Waqt il-konferenza ta' Euroclu li seħħi ġo Helsinger ġo Danimarka tiġi matwara, 157 għallima eh, tal-istorja u ċittadinanza ġo minn 40 pajis u ħadmu għarnof sinar fuq eh, tweġiba konġu ta' dekorazzjoni ta' Parigi u natat li sem il-messaċ ta' Helsinger u dekorazzjoni ta' Parigi eh, tal azzjoni vera importanti u l-edukazzjoni tal-istoria tista' taqdir wol vera importanti un bat nissew marru lura dwar rok li U l-għanu għalli napabġaw l-izvilup ta' storja irresponsabbli, innovattiva, ċittadinanza u l-edukazzjoni tal-wirt bħala mod kif nistgħu nippromovu l-ħsieb kritiku, ir-rispett konġunt, il-paċi, l-istabilità u id-demokrazija. Permezz ta' l-edukazzjoni tal-istorja l Claude fisser li nejnu l-istudenti jifmu li l-istorja hija interpretazzjoni li nsibu l-provi minn sorsi storiċi u mbaddawna jikontrollaw jikkontrollaw master oħrajn sabiex jinħol u argumenti minn dawk li eh, qed jistudjaw is-suġġett li wieġeb għal mistoqsijiet. Xi ħaġa komplessa ħafna tweġibijiet u mistoqsijiet, reazzjoni differenti, saffi differenti. U f'dan il-komplessità l-istorja dem hemm strument ta' għażla. L-istorja msejsa fuq il-valuri twieġeb għall attitudni u li huma rilevanti u prevalenti li hum il-ġurnata qed nitkellmu u għalhekk dwar taħriġ fil-multi perspettività. Sabiex namlu dana, sabiex nizvilpaw l-istoria fil-iskejl, brabta ma l-istoria publika, l-kultura storika, l-istoria akademika, r-riċerka, l-użu politiku kif bus tal-istoria, valuri għat-tniet. Aħna għanna bżon nħarġu l-studenti sabiex jizviluppaw kuxjenza storika bbażata fuq it-talim Għalhekk mela skont il-politiki u dak li semmejt issa il-partiċipanti tal-konferenza ta' Helsinger ta' Euroclub ħarġu b'dawn il-miri għad dekirazzjoni ta' Pariġi sabiex dawna ikunu marbutu mal-edukazzjoni tal-istorja u tal tal-im tal-istorja sabiex wieġbu għal sejħa mill-Pariġi għall-azzjoni rridu aħna niżviluppaw għodot uh, delegazzjoni ġodda u rizorsi napoġġaw riforma li nirfinaw u nadattaw il-kurrikula uffiċjali u l-eżamijiet ukoll u li noħol u nħadnu networks u dialogu u kif ukoll kooperazzjoni. Sabiex namlu dan, aħna għanna bżon li konna edukazzjoni li eh, fuq l-edukazzjoni li tifoka iktar fuq l-istudenti li jesiru l-opinjonijiet u iktar informazzjoni fl-era digitali għanna bżon u kol ħafna kooperazzjoni u kwalità u għanna bżon edukazzjoni tal-istorja li t-rifletti diversità. Il-messagġi tal-dekjerazzjoni eh, ta' Helsinger li għadni kif tkellimt dwarhom kien huma jiffukaw fuq l-edukazzjoni tal-istorja fej u l-kurrikula fej numru ta' pajjiżi tistgħu ssibu li l-kurrikula fej li flanijiet tagħhom inkludu klim bħal pereżempju ħsibti kritiku, il-beni ta' ċittadinanza, demokrazija, tolleranza u diversità. Imma meta nduru għall-aħħar paġni tal-kurrikula ta' spiss ssibu pereżempju eżami tal-aħħar uffiċjali ħafna drabi E, jinkiteb fl-iskola jew f'post ċentrali jkun miktub imma ħafna drabi jiffoka fuq ir-riproduzzjoni ta' dak li hemm miktub fil-kotba tal-iskola ħafna minnhom dwar gwerer, politika u irġiel. Ġifiri, e, hemm diskrepanza bejn l-għanijiet u l-oqsfa ta' l-testijiet u l-eżami. Jina qiegħed u Hemm ukoll pereżempju eżempju fil-kurrikula ta' Danimarka fil-paragrafi ta' ftuħ tal-kurrikula ta' Danimarka tistgħu sirbu l-istess kunċetti kif tistgħu naraw fl-Ewropa ġifieri ħsieb kritiku l bini ta' ċittadinanza, demokrazija, tolleranza u diversità. Imma meta niġu għal l-eżamijiet tal-aħħar jiktbu mela dawna huma miktuba fuq livell lokali u ma msejsa fuq sillabu li jinkiteb kemm mill-allima kif ukoll mit-tfal u ma mitkellma u jiffukaw fuq l-anijiet l-oriġinali. U l-istudenti rridu jippreżentaw, jargumentaw u jiddiskutu. Għalhekk jiena sibt xi suġġetti li huma komuni u eh, dawn huma malma fid-dialogu il-preżent u l-passat. Mela nkontri kulturali l-identitajiet, il-migrazzjoni, demokrazija, l-vant nofsani, per eżempju, 11 ta' settembru, ġifiri dawn huma suġġetti li huma malma fid-Danimarka għalek dak li jtnara għonek prova mill-Ministeru danis sabiex il-aqqa l-anijiet ma l-eżamijiet. Għanisson nippreżentaw ukoll l-idej il-prinċipali hawnhekk b'dan il-mod. Dawn testijiet sana rridu jirriflettu l-ħajja ta' kuljum tal-klassi u din il-ħajja ta' kuljum trid tirrifletti id-dinja fis-soċjetà kien il-Ministru tal-Edukazzjoni tagħna li għal dan fl-2009 li issa palissa huwa l-Ministru tagħna ta' Affarijiet Kulturali. Mela jekk aħna Sen laqlaw, nisun laqaw l-kotazzjoni me dekorazzjoni ta' Parigi u l-kotazzjoni tal-student Danis u mela, eja narawam kif eddin hawnhekk miktubin u dimna. And keeping in mind the example of Danish Mela jekk din dinajna dan iġifiri din il-prattika tal-Daniza l-Euroclom eh, jaslu għal din il-konklużjoni li eh, l istoria tista kontribuċi għal prevenzjoni tal-radikalizzazzjoni. Abbażi eh, ta' din il-prezentazzjoni Euroclom ipproduċa l kumitat Kult dawn ir-rekomendazzjonijiet li ġejjin. Ġifri sabiex eh, tipproponu l-Komissjoni Ewropea sabiex t-simplifikaw il-regoli ta' mobilità tal-Erasmus Plus li eh, palissa mhux qed jippermettu l min jedekam li jieħdu inizjattivi sabiex jiżviluppaw professjonali fuq livell professjonali sabiex jipromuovu l-użu ta' Erasmus Plus atleta u Orizzont 2020 dawn l-istrumenti pala mekanizmu sabiex il-għaw il-pratika mal-politika fl-imkien sabiex jħadnu u dar tal-istorja Ewropea para faċilatur ta' dialogu storiku fuq il-migrazzjoni u diversità fl-Istati Membri sabiex ukoll ikun hemm konsultazzjoni eh, mm, tal-pjattaforma dwar it tagħlim matul il-ħajja fuq ir-wol tal-edukazzjoni viżavi l-Aġenda tas Segurità sabiex ikun hemm kooperazzjoni mill-qrib mal-Kunsil tal-Ewropa u korpi tal-ġnus Maquda taħt oqsfa eżistenti pal pereżempju l-edukazzjoni għal ċittadinanza demokratika, l-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-edukazzjoni għal ċittadinanza globali. U pala l-aħħar punt u rekomandazzjoni sabiex tikkunsidraw li l-investiment fl-edukazzjoni u investiment li ma jagħtix riżultati mal-lower imma tista' tarhom ukbad fil-futur immibjed. Grazzi ħafna l-attenzjoni. Uh, very clear and uh... Interesting. Grazie Grazzi ħafna għal dawk il-proposti ċari, vera interessanti. U proposta li vera kienet tajba xoltana. tagħna. Eh, for uh, questions uh, of our colleague, uh, the first. Mela, issa se ngħaddu mistoqsijiet l-Honorable Izvet. Grazzi ħafna tal-li għazilt dan is-suġġett għal dan is-smiħ tagħna kwestjoni vera attwali u vera tniħu gost li ġew mistiedna dawn l-esperti smiħ tal-lum. Nixtieq eh, najt li nappoġġa l sinjura Sara Khan, id-direttur ta' Inspire, li ibbażat il-prezentazzjoni tagħha fuq eh, l-esperjenzi tagħha personali u li uriet kif n-nies qed jiġġieldu għad dialogu demokratiku, kif qed jiġġieldu wkoll għal soċjetà aħjar, soċjetà li tippermetti li jisir dan id-dialogu. Ovvjament se jkollna bżonn nassiguraw li jikunna approċ globali. Is-soċjetà ċivili trid tieħu il-knejjes ukoll, kif ukoll NGOs oħrajn. Dawn rridu jieħdu sem f'dan l-eżerċizzju. Sinjura Khan tkellmet dwar ir-rwol tan-nisa u dana ukoll rridu nisqu fuqu. Ir-rwol tan-nisa ta' spiss jintessa speċjalment eh, fl-Islam u n-nisa jistgħu jikkontribwixxu wkoll għall-edukazzjoni ta' tfal. Imma ovvjament meta naraw ġifir dan il-klim miktub ir wol ta' nisa fl-edukazzjoni nsaqsu lil nanfusna mela x'inhu r wol ta' l-irġiel fl-edukazzjoni. F'pajjiżna f'pajjiżi qed naħdu wiċċna ma' fenomenu differenti. Sistema tal-edukazzjoni fija ħafna nisa. Għalhekk irridu nitkellmu dwar kif nistgħu ninkludu l-irġiel fl-edukazzjoni u fil-proċess kollu kemmu ta' edukazzjoni ta' tfal. U jiena tneħu gost ukoll li għandna esprent eh, ġej mill-Euroclio. Euroclio Iva kellu rwol importanti ħafna x'jaqdi f'dawn l-aħħar għaxar snin il- il-fat li qed jimbidlu l kurikula tal-iskola u meta ġew formati pajjiżi ġodda fid-dvenijiet bdew jibdew il-kurrikula tagħhom, jikdu l-kurrikula tagħhom tal-iskola u mhux dejjem din il-kurrikula kienet tirrifletti r-realtà. Aħna qed nikkooperaw mal-kull jilokli ukoll hawnhekk dan il-Parlament Ewropew u aħna flimkien irridu nsibu soluzzjoni Irridu nsibu mod kif nistgħu noħolqu atmosfera fejn se nkunu nistgħu nżommu dialogu normali fis-soċjetà tagħna tal-lum. Ovvjament issa qed nitkellmu ħafna dwar il-kriżi ta' rifuġati ma nixtuqux li jkollna tipi differenti ta' soċjetà li jiżviluppaw. Imma neħtieġu strumenti xirqa sabiex imwaqfu dan imma għadna fil-bidu ta' dan il-proċess. Grazzi ħafna. I'm quite keen to hear my speakers before. Grazzi ħafna, Signor President, jena naħseb li ħina għaddej u nixtieq li fil-fatt nisma it-tweġibiet. Nġbi saqsi li Signora sinjura Kanni nistaqsi aktar u d-dim. li sura Kristensen. Aħna fil-fat din nitkelmu fuq il-dialogu fuq il-diversita, etc. Jena naħseb illi dan huwa mod illi huwa top down u din miex proposta fija nifissa illi tista' ikolla l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Allora kif jista' jkun illi korp għal dan jenna sabiex aħna niġbru fl-imkien il-kulturi differenti 500 miljon persuna. Grazzi ħafna, jen nismaw mistoqsija oħra. Grazzi ħafna Iva, kienet diskussjoni verament interessanti. U għed affarijiet importanti ħafna, iżda għalija. Jina naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti, kruċjali anzi. Minħabba jina naħseb li din il-problema anka dwar ir-rwol tan-nisa hija importanti ħabba li nisa għandhom rwol importanti ħafna. Iżda qed wkoll li huwa different diffiċli tagħmel distinzjoni bej dawk li huma estremisti u dawk li fil-fatt iridu jaċċettaw id-differenzi politiċi, kulturali, ecc. Ġifieri rridu noqogħdu attenti meta niddefinixxu x'inhi opinjoni radikali li mhijiex aċċettabbli u meta aħna għanna dritt illi nintervjenu minħabba li kultant aħna naħsbu illi kun diffiċli illi namlu dan jena il-konvinċu l-konservativi, jena kont diġa konservativi, ma nishtiex li jkun hemm l-intervent minnaħa tal-iskola aħna fil-fatt, jiena fil-fatt kont professur f'Università Ġermaniża u kultant kon naħseb illi fl-Università Ġermaniza ħassew illi il-kultura tiegħi pollakka ma stajtx ngħaddiha lit-tifla tiegħi dik kienet xi ħaġa li kienet maqjusa konservattiva ħafna u diffiċli ħafna f'dan it-tip ta' sitwazzjoni. L-istess problema hija riflessa wkoll fit-tieni preżentazzjoni tas Sir Christensen minħabba illi inti preżentajt imod ta' kif aħna rridu nagħmlu l-istorja, però aħna nafu illi fil-fatt aħna rridu naddu it-talim ukoll tal-ġenerazzjonijiet ta' qabel, per tal-istorja Taljana, Pollakka, Daniża u illi aħna nitalmu l-valuri mill-passat, ġifiri mistoqsija tiegħi għadi kultant għandi l-impressjoni illi dan il-mod ta' kif nalmu l-istorja mhijiex xi ħaġa li aħna narawha bħala soluzzjoni kontra r-radikalizzazzjoni. Id-definazzjoni ta' radikalizm ta' ta' imġiba radikali hija l-vjolenza fl-opinjoni tiegħi. u illi wieħed ixaqleb għal atti terroristiċi però naħseb illi rridu inħarsu lejn l-istorja b'mod pożittiv taħseb li hemm xi ħaġa negattiva li inti tidentifika lilek innifsek bħala ċittadin Daniż u tidentifika lilek innifsek mal-istorja ta' Danimarka għalija din il-ħaġa kien tkun hekk ma tkunx qed teskludi li tkun tolleranti għal kulturi u stejjer ta' pajjiżi oħrajn. Minħabba illi aħna nistgħu naraw illi hemm differenza bejn l-identità reliġjuża mhux ħadd li huwa estremist radikali u li huwa periklu wkoll. Għandi raġuni aħna rridu noqogħdu attenti wkoll għall-istorja u dak li ġara fl-istorja għalli maħna ma namlux din distinzjoni zbaljata. Kollega Triple, Iva, grazzi għafna jena nishtiq nerġa nissafu dak li intqal mis-Sinjura Kan, illi l-Islam jgħat jieċħat l-nisa ħafna drittijiet u Naħseb illi dan huwa kunċett pjuttost ċar u għandna ħafna programm li permezz tagħhom aħna nistgħu naħdmu fuq dan l-approċċ. Xi ħaġa li għalina hija importanti ħafna hija dak li qalet is-Sinjura Kan li l-Musulmani huma parti integrali mis-soċjetajiet tagħna u li m'għandhomx ikunu interpretati u narawhom bħala barrani minħabba li aħna naraw li din hija problema u li huma ma jħossuhomx bħala parti integrali tas-soċjetà tagħna u naħseb li dwar dan aħna nistgħu naħdmu ħafna iktar. L-aħħar punt tiegħek ta' Sur Modenski, naħseb li hemm differenza bejn il-valur bażiku tal-ħelsin tal-twemmin reliġjuż u id-distinzjoni bejn dak u l-estremizmu minħabba li għalija aħna għawek li ħaġa li tikkonċernaw għal-violenza, diskors ta' mibeda u li uniċtu l-nis oħra mill dinjeta tagħhom. Ġifieri naħseb illi hemm loka distinzjoni bejn libertajiet reliġjużi minn imġiva estremista illi fil-fatt iċċati drittijiet lil nies Grazzi ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nitkellmu fuq il-wol tan-nisa iżda mhux biss anke tal-NGOs tal-assoċjazzjonijiet. fil-kooperazzjoni bejn l-assoċjazzjonijiet dawn huma preżenti anke fid-dialogu ta' bejn ir-reliġjonijiet differenti. Inti tkellimt ukoll fil-dialogu mal-reliġjon tal-Islam din il-problema illi ma ssibx ir-rispett għal reliġjoni ġenerali li tagħmel iktar diffiċli kun hemm rispett reċiproku. Issa fuq riċerka storika naħseb li dan huwa suġġett ta' importanza kbira inti professuret illi hemm il-bżonn li aħna ngħinu ħalli nkunu nafu xinija id-diversità tagħna. U allura dwar dawn il-konflitti eh, taħsbu li nistaw nibqaw nirriflettu fuq għaman kallu mill-ġurnata kif nistaw nelbu għam daw il-konflitti. Iva, grazzi nasib jien kelli mistoqsija diretta waħda lejja. Xtaqt nerġan tani dak li ntqal mill-kollega. Naħseb li hemm differenza bejn il-kultura, ir-rispett tal-diversità lingwistika, diversità ta' reliġjon li nippermettu li kulħadd ikun jista' jippermetti u jipprattika r-reliġjon tiegħu b'mod ħieles din hija xi ħaġa li tista' tbedna mid-dittaturi, mit-tiranni. U din hija ħaġa li tagħmilna demokrazija u l-nies bil-gruppi ta' minoritajiet ikunu f'pożizzjoni li jitkellmu fuq differenzi ta' bejnietom u li diversità narawa bħal xaġa pożittiva mhux bħala xaġa negattiva. Ir-radikalizzazzjoni u l-imġiba estremista jina naħseb li f'kustat membru jistikrom definizzjoni differenti dwar eh, tal-imġiba real estremista. Aħna sissa għadna ma wasalniex fuq definizzjoni komuni ta' terrorizmu, għasib wara tal-estremizmu. Il-gvern ta' renju Unit definixi l-estremizmu bħala oppożizzjoni għal valuri fundamentali tar renju Unit anka fir renju Unit stess ħafna nuqqas taqbil fuq din id-definizzjoni ta' mġiba estremista. Jiena fil-ultima tiegħi naħseb illi jekk inti fil-fatt tipprova twassal l-vjolenza permezz ta' diskors ta' mibeda, tipprova tiċħat id-drittijiet tal-bnidem li grupp ta' nies partikolari għalija digni mġiba estrem, estremista, anka dwar kwistjoni tal-ugwaljanza bej sessi jiena naħseb li jekk inti tgħid illi fil-fatt in-nisa mhumiex fuq l-istess livell tal-irġieli. Inti allura estremist fis-seklu 21 di xi ħaġa illi jiena batti maħħata kol jum U forsi minn għawa xarsin oħra, aħna nħarsu li b'mod differenti. Jiena fil-fema tiegħi dwar il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni jiena nħoss illi hemm ċertu teoloġiji illi qegħdin jippromuovu il-mibeda u qed nara li hemm ħafna gruppi estremisti li qegħdin jippromuovu dan kollu aħna rridu nippruvaw innaqsu l-imġiba illi itneħi kull tip ta' umanità minn min ħaddieħor. Iżda din xi ħaġa li hija differenti ħafna fil-fema tiegħi meta mqabbla mal rispett ta' diversità kulturali minħabba li fuq hekk qegħdin nitkellmu ġifieri fil-fema tiegħi din id-distinzjoni hija pjuttost ċara issa dwar il-ħidma ta' ma' gruppi ta' reliġjonijiet oħrajn. Għana fil-Renjinit naħdmu ħafna ma' ħafna gruppi ta' reliġjonijiet differenti, zdanka ma' ħafna gruppi sekulari u koll. Aħna naħsbu li importanti ħafna illi naħdmu ma' gruppi tal-lut u koll minħabba illi kull darba li kunem xie kwestjoni fil-vlad nofsani aħna nistgħu naraw illi kunem xi sentiment kontra em, il-gruppi ta' nies li huma lut u nħossu ħafna sentiment antisemitiku. U anke jekk pereżempju ikun hemm eh, fil-fatt ċertu avvenimenti illi ikunu qegħdin jiġru madwar id-dinja dan jista' jkun riflessu kol fl-attakki oħrajn bħal meta kien hemm l-attakk fuq is-soldat l-Ingilterra u hemm bżonn li naħdmu ma' ħafna organizzazzjonijiet sekulari kif ukoll tal reġjonijiet differenti minħabba li jekk biss aħna nistgħu verament niftehmu fuq il-valuri u l-inin ta' sekulari ta' ħelsien, demokrazija, eċċetera. Jiena ntama li weġib il-mistoqsija. Jekk jogħġbok Sur Christensen. Grazzi, l-għol għed nishtiq nitkellem fuq xi ftit punti l-għandhom xieqsu mal edukazzjoni u t-talim tal-istorja fis soċjetà Jiena, naħseb illi il responsabilta ewlenija tagħna hija li nsibu tweġiba għal problemi li għandna. U l-istudenti dejjem jitalmu l-istorja u nipruvaw nġibdu iktar attenzjoni fuq l-istorja u dan kollu tistassibu fuq il-kurrikulu edukattiv. Il-valuri u l-inin huma tolleranza, ċittadinanza attiva. Dan ma jfissirx iżda illi l-edukaturi tal-istorja, l-alima tal-istorja għandhom jintużaw bħala dawk li jiprovdu din l-agenda politika, aħna maħniġ din nipruvaw nalmu verita waħda politika. Aħna laqas ma qed nanalizzaw l-istudenti natuhom grad skont il-livell ta' tolleranza aħna professjonisti u għanna lan illi l-istudenti tagħna inħejjhom bl-aħjar mod ħalli jsiru adulti. U aħna nafu illi hemm ħafna affarijiet illi ma nistgħux nilħu permezz ta' talim tal-istorja, iżda hemm ħafna affarijiet oħrajn illi fil-fatt jistgħu jgħinu dawk li kienu imħarġa li jaħsbu b'mod kritiku ikun jistgħu iħarsu lej suġġett minn bosta perspettivi differenti u jista' jkollhom ukoll dialogu bejn il-preżent u l-passat f'moħħhom u din fil-fatt dwar il-mistoqsija tal- dar tal-istorja Ewropea lej ma sibx li l-agenda hija għandha tkun burokratika u jis ġifiri top-down jina naħseb li din għandha tkun istituzzjoni Ewropea li għandha tippermetti li jkun hemm skambju bej stati membri fejn hemm eżempji tajbin ta' inklużjoni u diversità. Ħalli bekk jista' jkun hemm iktar diskussjoni, nippruvaw naslu għal verità mhux il-verità waħda universali u mod wieħed ta' kif għandhom isiru l-affarijiet, iżda sabiex nuru kif jistgħu jsiru l-affarijiet mod tajjeb f'posta pajjiż differenti. Illum aħna qegħdin nitkellmu fuq is-suġġett ta' radikalizzazzjoni. U allura aħna qegħdin nifukaw ukoll fuq dawn it-talbiet tal-iktar azzjoni. Iżda, naturalment, f'kull kurrikulu għandna bażi soda tal-istorja nazzjonali. U l-istorja nazzjonali dejjem ħatkun tkun malma u aħna l-kol kemm aħna nkunu nixtiequ nkunu nafu u nħossuna li qegħdin ngħixu f'pajjiż sabiħu l-aħjar eh, post fejn nistgħu ngħixu. Allura l-istorja tkun malma minn dik il-perspettiva ista fil femma tiegħi kultant nkunu wisq entużjasti fuq l-istorja nazzjonali tagħna u ninsew insemmu kol gruppi ta' minoritajiet anka f'din l-istorja ta' tal-pajjiż nazzjonali illi aħna nirrakkontaw lir-istudenti tagħna u dan huwa punt illi fil-fatt jiena nixtieq illi nisaq fuq l-assoċjazzjoni tiegħi tisaq ħafna fuq dan il-punt. U hemm bżonn li niffukaw ukoll fuq dan fil-programm internazzjonali ta' taħriġ importanti li nsibu bilanċ. Li huwa verament meħtieġ Iva l-istorja tal-istorja bażikament kif jgħidu. Iva jekk tippermettili jiena nixtieq ngħid l-rwol tal-istorja mhux biss huwa li nippreżentaw il-verità storika iżda li nuru l żgħażagħ u l-izzar dak illi huwa importanti fl-istorja u dak li ma kienx, dak li kien verita u dak li ma kienx jus bħala verita. Huwa importanti li nagħtu lin-nies idea ċara ta' dak illi għaw aċċettat fu livell morali dak li huwa importanti u dak illi għandu jitqis bħala zbaljat. Sinjura Kan, aħna fis-soċjetajiet tagħna ma nsibux illi għanna drawa għal nikkonsidraw li nisa l fuq l-istess livell. Iżda jekk inti tħares lejdi mill-perspettiva ta' drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn sessi għandha tkun garantita għandna dejjem nibqgħu nissiltu għalija u dina xi ħaġa li aħna ksibna permezz tal-istorja u tal-ġenerazzjonijiet ta' qabel nittama li il reliġjonijiet u l-kulturi l-oħrajn ħaj jisegwu l-eżempju tagħna. Grazzi ħafna. Kumment għandek jew mistoqsija. Iva kien iktar kumment mela mill mistoqsija. Sewa mela nistgħu nkomplu nisimgħu l-sur Imbrial għal kwarta u mbagħad l reprezentant tal-UNESCO. Grazzi ħafna, Signora President. Signor, aħna kif nistaw nevitaw dawn il-firdi territorjali? Naf li l-klim li ħanuża huma forsi daqsxejn ħarxa, iżda s-sitwazzjoni fi Franza u fil-pajjiżi tal-ġirien ta' Franza pajjiżi ġirin ta' Franza hija serja ħafna. Aħna fl-Ewropa qegħdin naffaċċaw fenomenu li qabel ma sperjenzajniex dan l-aħħar sentejn rajna li ħafna miż-żgħażagħ tagħna qegħdin jintużaw bħala soldati għal-gwerra illi bnedu dawn is-sunni Iżlamisti kontrina stess f'din qed naraw li hemm problema minħabba s-sitwazzjoni edukattiva wkoll. Is-sistema kif qiegħda fi Franza turi kemm hija problema serja. U aħna nistgħu naffaċċaw il-problema bis-serjetà jekk nieqfu niċħdu s sitwazzjoni kif inhi. Dawn il-50 sena ta' paċi waslu għal fatt li aħna m'għadniex noqogħdu attenti madniex għassa għall-affarijiet li sogunu ta' d-dida għalina. Jina nishtiq u kol nitkellem fil-qosor fuq ċertu affarijiet il-mizuri li staw jgħinuna nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Ir-rimedju għal dawn il-firdiet bejn il-kulturi fi Franza umma ċari aħna rajna li hemm ħafna tensjonijiet bejn il-kulturi differenti li nħassu f'ħafna skejjel fi Franza. Il-Ministru Franċiż responsabbli għall edukazzjoni semma xi 200 inċidenti violenti bħal daw. Kien hemm madwar 200 avveniment anzi inċident bħal dan f'kull distret fi Franza jkolli ngħid ħafna drabi ikun hemm ġustifikazzjoni ta' atti violenti, kien hemm nies li kundannaw lil dawk li qatlu lil lil nies oħra minħabba għanijiet reliġjużi, iżda fl-istess sin ġustifikawhom qalu le ma dak intort tal-ġurnalisti pereżempju fil-każ ta' Charlie Hebdo li kienu qegħdin jipprovokaw lil nies ta' dak it-twemmin reliġjuż ħafna nies ukoll fiż-żoni rurali kienu edin jiprotestaw permezz ta' minuta silenzju. Tiftakru il-gvern Franċiż kien iddikjar li kulħadd għandu jirrispetta din il-minuta silenzju. Iżda kien hemm ħafna avvenimenti fejn kien hemm ħafna studenti li bdew ikkantaw pereżempju l-innu nazzjonali tal-Alġerina jew inkella bdew jgħidu Allahu Akbar matul din il-minuta ta' silenzju, jina nista' ngħidilkom ħafna inċidenti oħrajn li ġraw illi Eh, fil-fatt eh, kienu ħafna il-21 ta' settembru hija l-ġurnata tal lejt U kien hemm ħafna studenti ta' twemmin reġjuż eh, musulman li ma marrux l-iskola u għaluli illi kienem 430 student illi ma tandawx l-iskola dakinhar u 40 għallim biss mar marru għax-xogħol, dawn it-tip ta' incidenti verament jurina juruna x'tib ta' firda, x'tib ta' problemi għandna fis-soċjetà tagħna llum l-istess ħaġa nistgħu naraw wkoll fil-futbol jekk ikun hemm tim eh, tal-Magreb pereżempju illi jkunu qegħdin jilagħbu din dan jista' jwassal ħafna problemi, din tista' tkun ta' problema kbira l-awtoritajiet lokali u anke f'ċertu vaganzi u festi nazzjonali bħal 14 ta' Lulju li festa nazzjonali ta' Franza. Kull darba jkun hemm il-vjolenza jew il-karozzi eh, abduhom eh, in-nar jew eh, ikun hemm ukoll avvenimenti u inċidenti vjolenti oħrajn aħna rajna li kien hemm sena fejn kienem hemm attakki bħal dawn għal jiem sħaħ u kien hemm anka attakki fuq l-istazzjonijiet u id-depows tal-pulizija niżlu l-bandira Franċiża minn flok tellaw il-bandira tal-Alġerija u kien hemm anka problemi anka feħdan is-servizzi tal-intelligenza. Issa, meta jkun hemm inċidenti bħal dawn, Dan ma jfissirx biss jkun hemm provokazzjoni u hemm ukoll għalliema tal-istorja u tal-ġeografija li ma jistgħux jibqgħu jgħalmu l-tfal ċertu avvenimenti storiċi jew isemmu pereżempju eh, ċertu affarijiet li ġraw fl-istorja minħabba illi mill-ewwel jista' jkun hemm konfiżjoni sieħa fl-iskola, fil-klassi, ġifieri hemm ċertu affarijiet illi ma tistax tallimhom anka fil-klassi fil ta' xjenza natu kas, xjenza naturali, il-problemi tal-din il-firda bejn il-kulturi fis soċjetà tagħna hija verament problema minħabba li hemmhekk eh, huma l-eruq tal-imġiba radikali u estremista. Il-bira il-Ministru Franċiża għal għall-intern għal li hemm ukoll zona li ma tistax tiddefinixxiha illi fil-fatt tiddefinixxi numru ta' nies illi forsi issa qegħdin xaqilbu iktar għal atti terroristiċi. Iżda xorta waħda tistax tiddefinihom biċ-ċar, iżda ċifri minn li huma baxxi jistgħu jiżdiedu ħafna għadin dejjem jikbru, apparti minn dawn il-5,000-6,000 persuna li kienu identifikati f'din il-kategorija li għad fiġ identifika hemm nies oħra li fil-fatt jappoġġaw din it-tip ta' mġiba li huma attivi permezz ta' social media. U illi per eżempju ikunu aggressivi mal-pulizija, salafisti li għandhom ħajja differenti ħafna minn nisoħra fi Franza u fl-Ewropa u li jixtiequ illi jgħixu b'tali mod li huwa differenti minn taħat ħaddieħor u jixtiequ li jingħataw ċertu eċċezzjonijiet huma hemm nies ukoll li ma jħeġġux din it-tip ta' mġiba iżda laqas ma jikkundannawha b'mod espliċitu. Hemm xi 20,000 persuna illi huma involuti f'dan iċ-ċriki ta' nies li jappoġġaw b'mod indirett. Sinjuri, jiena naħseb li rridu nifmu ir-raġunijiet għalfejn kollu is-sistema qiegħda tfalli. Iż-żida tar-radikalizzazzjoni fi Franza hija kawza tal-fatt li aħna tlifna l-punti ta' referenza. ir wol tal-edukazzjoni huwa ewlini, verament importanti apparti li l-wol tal-iskejjel, għanna servizzi soċjali, għanna l-kumpaniju dawk li jħadmu, għanna u koll l-infurzar tal-liġi. Dawn huma kollha oqsma illi fihom iridu jagħmlu tajjeb għandu qasijiet illi bħalissa tinħossu li hemm fil-qasam edukattiv. Hemm ħafna nies illi fil-fat laqas biss għandhom vokabularju tajjeb bil-Franċis laqas jafu jikdbu u jaqraw hemm ħafna nies li għandhom problemi bil-fatt li għandhom ikunu fil-ħin u jikkontrollaw li lilhom infushom u jkunu ċivili fil-pubbliku. Aħna qegħdin naraw li fil-fatt fis-soċjetà qegħdin nippruvaw nagħmlu tajjeb għal dawn il-problemi. Iżda din hija problema għandi nifisha minħabba li hemm ħafna nies li assoċjaw ruhom ma' ehm, mal-opinjoni, l-pożizzjoni ta' Muslim Brotherhood u fil-fatt imorru kontra il-valuri ta' ċittadinanza Ewropea li huma l-valuri li intom it u bħala Parlament Ewropew tħadnu. U eh, għandhom viżjoni differenti tal-liġi li tibda l-liġi Franċiża u liġi Ewropea. Hemm ħafna jgħidu illi il-problema il-kawża ta' radikalizzazzjoni hija l isklużjoni soċjali jew il-faqar. Hekk qed jgħidu ħafna nies fi Franza, iżda jiena naħseb illi radikalizzazzjoni taffetwa lil nies ta' oriġini ta' migrazzjoni, 80% minnhom iżda ħafna minnhom ukoll illi huma mill-klassi medja. Nies li jaħdmu anka mal-gvern, ġifieri ma tistax biss tassoċja ir-radikalizzazzjoni mal-faqar u mal-esklużjoni soċjali. Kien hemm riċerkatur Danis li qal li l-esklużjoni ekonomika fid-Danimarka mhijiex minħabba l-faqar, e, e kif hemm jista' jkun hemm fi Franza. U d-Danimarka u l-Belġu għandhom l-ola numru xorta waħda ta' nis li huma ġihadisti fl-Unjoni Ewropea. Fi Franza aħna daqsxejn negattivi dwar din it-tip ta' pożizzjoni u dwar dak li nistgħu nagħmlu jekk ikun hemm żieda ta' attakki vjolenti. fil ġejjini aħna nafu li ħafna minn dawn in-nies għandhom l-armi fil-possess tagħhom, għandhom anka l-flus fidejhom ġifiri jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet u din hija problematika l-infurzar tal-liġi. Jiena naħseb li għandna niddiskutu dan kollu u permessa dibattiti bħal dan aħna rridu naraw x'nistgħu nagħmlu, nippruvaw nsibu soluzzjonijiet l qed irridu nkunu nafu li il- tfittxija tan-nies illi għandhom ikunu radikali għandu x'jaqsam ma' mod ta' kif titkellem, mod ta' kif iġibruħek, ili qed jipprova juri kemm il-valuri tagħna huma dajfa u kemm aħna dajfa fil-difiża dawn l-istess valuri u illi liġi musulmana tista tibdel il-liġi li aħna qegħdin nippruvaw ninfurzaw f'pajjiżna u ma qegħdin jgħidu li żgħażagħ li aħna maħniex qegħdin niddefendu il-valuri tagħna iżda l-Iżlam jista' joffrilek difiża tal-valuri tiegħek. Issa dan kollu qed ikun imferrex fil moskej fil-ħabsijiet, kullimkien mhux forsi korret illi nsemmi l-moskej, iżda ħafna mit-talim, ħafna mit-tixrit ta' radikalizzazzjoni tisir fil-moskej fi Franza, skont riġerka li għamilna. Importanti illi inwieġbu u nieħdu azzjoni b'saħħitha naħseb l-importanti illi aħna nfakru lil nanfusna il-valuri ġudeo-kristjani, rispett ta' reliġjoni toħrajn, rispett tal liġi tal-istat ta' dritt li xejn ma jista' jibdel u jew inkella jieħu priorità fuq il-liġi nazzjonali. Importanti li ninsistu fuq il-natura progressiva illi tista' tippermetti li żgħażagħ u l-itfal illi jgħalmu iktar Eh, jitalmu ktar ħiliet u li u ukoll imġiba taħsib eh, kritiku. U li eh, janalizza l-affarijiet sew, jiena nixtieq nitkellem ukoll fuq xi ftit li ġraw dan l-aħħar u forsi niprofaw nanalizzaw x'nistgħu nagħmlu. Kien hemm każ fejn kien hemm għalliem ta' 45 sena u għalli illi mar kellem l-student ta' oriġini mill magreb illi qal li saqsa jekk hux ħajkonna gwerra ċivili fi Franza. U l għallim għallu għalfejn tissaqsijek u t-tifel għal li le għallu le aħna mhux hekk fil-fatt naħsbu li ħajġri iżda Fil-fatt, it-tifel għal li fil U fil-fat, it-tifel li jekk jajfra ħajkun hemm ċivili bejn in-nies ta' Riġni Magrebina u l-Franċiża ħjer naqbad u noqtlok issa u daqshekk. kien hemm ukoll incident fejn kien hemm għalli eh, kien hemm tifel illi kellu center tal pellet u spara fuq il- fuq l-allim, l-allim vera kien imbezza. U meta l-student kien arrestat, għal li xtaq joqtol l-allim minħabba li xtaq illi ikun martri. Jiena naħseb illi dan it-tip ta' affarijiet nistgħu nindirizzawhom permezz ta' edukazzjoni tajba. Jiena nixtieq ngħid ukoll li numru ta' pajjiżi fl-Olanda u fir-Renju Unit huma konxi bil-fatt li ħafna soċjetajiet multikulturali fallew. Ma nistawx aħna nippermettu illi l-kultura ta' dawk li għadhom keġġew fil-pajjiż hija fuq l-istess livell tal-kultura sekulari minħabba illi dan jista' jfisser għal telfa ta' referenza aħna lesti li nilqgħu nies barranin, iżda nies barranin iridu jifhmu wkoll li aħna għandna l-punti ta' referenza tagħna għandna l-valuri tagħna li huma rridu jirrispettaw fuq dik il-bażi li aħna nistgħu nippermettu li jkun hemm iktar integrazzjoni. Il-paradossu għal il-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem kienet kienet miftema fil-1950 wara periodu ta' firda bilan illi kulħadd jirrispetta id-drittijiet fundamentali. Issa fil-fatt qegħdin naraw li qegħdin jużaw dawn il-valuri favorijom u kontrina. aħna rridu naraw li kulħadd mill-perspettiva tagħna jekk aħna l-politiċi l-allima u kulħadd jinduna kemm kbira din it-teddida forsi is-soċjetà tagħna tinduna illi għandna teddida li il-soċjetà tagħna tista' tfalli kompletament u aħna għandna esperjenza u profi li dawn l-affarijiet jistgħu jiġru malajr ħafna, grazzi. Grazzi tassew. Naf li dawn il-diskors huwa abbażat fuq il-fatti, fatti li mhux biss qed isiħħu fi Franzi ma' bnadi oħra wkoll għandna l-isfida li nsibu valuru, valuri komuni fil-kulturi differenti naf li dinja xi ħaġa eh, komplikata imma l-uniku mod kif nistgħu ngħixu flimkien b'mod paċifiku. Però napprezza u nifhem ir-raġunijiet li jippreżentajt inti. U ta' tħassib tiegħek aħna għanna qoddimna sfida kbira u irrit nużaw l-oddot kollha meħtieġa biex eh, naffaċċawa ngħaddu issa għall-Onorevoli Assur Gaj Virġe mill-UNESCO anke forsi fid-dawl tal-konvenzjoni tal-UNESCO tal-diversità eh, kulturali wkoll. Signora President, onorevoli membri, signori, Palkom din hija kwistjoni illi eh, tħasseb il-UNESCO u il-195 pajjiż membru tagħha. U għata pjaċira li jari jgħatawnek niddiskuti u nisma perspettivi differenti. ħadd ma jitwilet radikali la lemin u laqas xelluk f'pajjiż il-persuni jitwildu fl-istorja u nafu aħna kif il-poplu jista jiġi radikalizzat, ma partikolari fil-kontest tal-medja il-libertà tal-espressjoni u l-kontroll eh, u l-kontroll li jsir fuqhom. Mela qed nipprova nħaddem il-PowerPoint. Mm-hmm. <clears throat> Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because this doesn't work. Uh, if we look then at the radicalization process, it's... Mela, il-proċess ta' radikalizzazzjoni, mela jekk xi ħadd ma jitwilex radikali jiġu konvinti biex ikunu radikali u jieħdu azzjoni violenti u li din hija meħtieġa u ġustifikata naraw ukoll l-impatt li jitħalla fuq is-soċjetà. Hawnhekk ikollem biża fuq kemm hija sigura ċertu soċjetà u jista' jkun anke e, il-biża ekonomika jew kulturali. Din hija kwistjoni anke ta' identità u dan iwassalni għal mediatization u fatturi oħra li għandhom rwol importanti semmejna l-iskejjel, il-familji, il-ħabsijiet u l-bqija il-part importanti hija li narfu illi l-medja hija għandha parti wiesa ħafna u għanna noqogħdu attenti meta nieħdu approċċ li jiffoka fuq il-medja għaliex il-medja xi ħaġa viżibbli. Irridu nħarsu lejn din il-problema b'mod holistiku lejn il-kawżi u soluzzjonijiet għal radikalizzazzjoni. Fuq x'qed nitkellmu hawnhekk f'dan id-dibattitu kemm għal-UNESCO u anke għal-Parlament Ewropew qed nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni. Kif tafu aħna għandna dritt li nfittxu nirċievu u naqsmu l-informazzjoni u l-idejat bejnietna. Iżda iva hemm limitazzjonijiet nafu li artiklu 28 tad-Dikarazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem tistabilixxi ċertu kondizzjonijiet li fuqhom hemm limitazzjonijiet. F'artiklu 20 imbagħad tal-ICCPR hawnhekk jitlob illi il-stat għandu ineħi ċertu tip ta' espressjoni. Apparti minn hekk, mhux kull tip ta' diskors li kontribuċi għal radikalizzazzjoni jista' jaqa' taħt waħda minn dawn il-kategoriji li jistaw jiġu eh, limitati b'mod leġittimu, kif nistaw nħu dan il-bilanċ bejn il-libertà tal-espressjoni u radikalizmu. Kif nistaw nevitaw li neraġixxu b'tali mod fejn inkunu qegħdin niksru l-libertà tal-espressjoni. F'din il-preżentazzjoni jes se nkun qed niddiskuti erba' qosma differenti. L-ewwel il-medja. U xtaqt nesplora nfissru bil-medja imbagħad inħarsu bejn l-impatt tal-medja, soluzzjonijiet u anke dak li qed tagħmel l-UNESCO. Mela, hawnhekk f'din l-slide tistgħu taraw li hija waħda pjuttost simplifikata me punta tluq tajjeb għax il-medja mhijiex ħaġa waħda, il-medja hija bosta affarijiet. Fin-nofs jien appoġġejt il-medja soċjali u għamilta fin-nofs għaliex il-medja soċjali il-midja soċjali tattira iż-żaza u ż-żaza huma l-iktar suscettibbli għal radikalizzazzjoni iżda social media taħdem ma' media oħra, media ta' aħbarijiet li għandha x'taqsam ma' għarfien u informazzjoni u fun-naħa tal-lemin għandna l-entertainment fejn għandna hawnhekk il-kreattività u dan jista' jaffetwa l-emozzjonijiet. X'inhuwa interessanti hawnhekk u jiena ser niffoka fuq iż-żewġ tipi ta' medja partikolari li huma l-medja tal-aħbarijiet u medja soċjali. Fi slide li jmiss biex in-news media ikolla l-rwol tagħha titkun waħda li wieħed titkun waħda affidabbli. Is-social media, il media soċjali u kol titkun waħda fejn ikun hemm dialogu għax inkla titlef l-impatt tagħha. Hawnhekk jiena qed nipprova ngħid huwa illi dawn mhumiex affarijiet separati dak li jiġri huwa li dak li seħħ fil-medja tal-aħbarijiet jaffettwa dak li seħħ fil-medja soċjali u viċi versa l-arfien u l-informazzjoni li huwa influenzat mill-aħbarijiet jaffetwa l-attitudni tagħna. Naddu issa biex nitkellmu fuq kif din il-medja kollha taffetwa l-imġieba tan-nies. Għanna din il-formula KAP Knowledge Attitudes u Practices għarfin Eh, attitudni azzjoni, jiġifieri moħħok qalbek u jdejk. Dak li jaffetwa l-moħħok, dak li jaffetwa qalbek u dak li jaffetwa jdejk l-azzjonijiet li tagħmel. Imma l-affajt mhux daqshekk sempliċi, l-informazzjoni tista' taffetwa l-attitudni tiegħek u għalhekk il midi tal-aħbarijiet tkun importanti, l-informazzjoni mill-aħbarijiet tista' is-saħħa anke il-medja soċjali u l-medja soċjali tista' tkun taffetwa b'mod tajjeb jew mod ħażin. Dawn għalhekk huma affarijiet li jiddependu fuq xulxin. Imma huma distinti biżejjed biex narawhom waħedhom ukoll. Naf fi slide li jmiss nistgħu naraw illi il-KAP f'dak għandu x'aqsam ma' radikalizzazzjoni u u l-sforzi jistgħu jsiru kontra dan. Mela, għandek livelli differenti f'saħħithom dajfa indiretti u profondi. Mela dawn għaliex għandhom ruoli differenti. Per eżempju, jekk naraw ħarxejn effetti f'saħħithom qed nitkellmu fuq emozzjonijiet li jiġu stimilati bħal rabja, bizza, paniku, bħal per eżempju l-attakki ta' xar li jibdu. Kienem rabja f'ċertu zoni u fer f'żoni oħra. Jekk inħarsu lejn aspetti ieħor u dan l-affarijiet kollha jaħdmu flimkien, għandek l-effetti dajfa. Ħafna riċerkatura illi il-medja ma tantx tibdel l-affarijiet anzi istaħħahom. Dan huwa importanti ħafna għaliex jekk hemm fatturi oħra li jinfluwenzaw ir-radikalizzazzjoni, l-informazzjoni u l-kontenut li għan mfassal biex jiġġielet ir-radikalizzazzjoni jista' jiġi interpretat li saħħaħ il-radikalizzazzjoni. Issa, l-effetti l-oħra, l-effetti indiretti, dan huwa importanti ħafna. Għaliex għandek media differenti li għandhom kredibilta u influenza differenti minn media oħra. U dan jista' jħalli impatt fuq terminu ta' żmien medju. U hawnhekk fejn dawk li jesprimu ruhom l-aktar li kollom effett fil-medja. U jidan jiddependi wkoll kemm kemm tkun timfira xi ħaġa. Issa l-aġenda setting li wieħed istabilixi l-aġenda. Per eżempju tkun taf li xi ħaġa partikolari hija importanti li għandha ċertu sinifikat, per eżempju li hemm ċertu persuni li qed jiġu dekapitati, ma jimpurtax kif ħatwiġi paljenti, imma inti qed tiġi marraf li hija xi ħaġa importanti. Issa, l-effetti profondi, l-kultura tal-medja. Gruppi li jgħixu f'dawn it-tip ta' ambjenti fejn il-medja għandha ħafna rwol. U hawnhekk fejn tiġi żviluppata l-identità tal komunità, l-irwoli differenti u kif l-identità tagħhom tiġi ikkonfermata jekk mhux martri, jekk mhux liberali, jew mhix pereżempju ġenitur, żagħżugħ jew ribelli. It-tieni qasam huwa frames. Dan jikkonferma x'inhuwa in-norma u dak li mhuwiex in-norma. U dan huwa effett profond għaliex għax jista' jkun hemm min jippreferi li jiddefinixxi ruħu bħala li jimxi kontra l-korrent. Dawn l-effetti kollha jistgħu jaħdmu favur ir-radikalizzazzjoni u jistgħu wkoll jaħdmu biex jiġġieldu ir-radikalizzazzjoni ma nistgħux sempliċement ngħidu li din hija xi ħaġa li timxi f'direzzjoni waħda. Issa, mela, l-effetti tal-medja eh, mux taqsek ċarx nistaw namlu f'dan il-kontest, irridu nħarsu lejn affarijiet u effetti differenti u narfu li din dan huwa proġett twil. U aktar ma nibdak kmini mal-medja aktar aħjar. Qabel ma l-affarijiet imorru għallar. Mela, jina identifikajt erba soluzzjonijiet li jistaw jisaxħu L-ewwel li tibblokka jew tneħħi l-kontenut, it-tieni li twieġeb eh, li twieġeb għal dialogu interkulturali, it-tielet counter speech, it-ġielet kontra dak id-dib ta' diskors u anke li s il-kapacità tal-medja. Mena, l-aspett ta' protezzjoni li wieħed jibblokka ċertu kontenut, per fuq l-internet. Lan u illi inti tkun qed naqas l-istimolu Il-problema hija illi dan qiegħed sempliċement m'intix qed titfin nar qed sempliċement sempliċement eh, tikkalmah u mhux titfih kompletament. Apparti minn hekk jisru ħafna flus li kollok dawn il-limitazzjonijiet biex jiġu implementati meta inti tagħmel proibizzjoni fuq l-internet kun qed tuża inċentiv biex dak li kun jipprova jsiba. U apparti minn hekk kollok, limitajiet, limitazzjonijiet teknoloġiki tista' twassal għal radikalizzazzjoni fil-dark web li jkun iktar diffiċli biex dawn jiġu immonitorati. Għalhekk dan l-aspett ta' protezzjoni għandu l avvantaġġi u l-iżvantaġġi. Hemm aktar riskju wkoll ta' dan l-aspett wieħed meta inti tibda tagħmel dawn l-affarijiet, tista' tkompli s-saħħa jew tkompli tiċċensura l-affarijiet, tista' taffet l-intermedjarji dawn il-kumpaniji tal-internet għaliex huma jkunu responsabbli għal ċensura U dan jagħmluh anke qabel ma jiġu publikati l-affarijiet u mhux wara li jiġu publikati, hemm mod kif nistgħu ntaffu r-riski, pereżempju l-istat irid joħloq bilanċ bejn id-dritt tal-sigurtà u l-espressjoni. Irid ikun hemm ukoll trasparenza, indipendenza u anke soluzzjonijiet għal kwalunkwe protezzjoni li hija meħtieġa. L-irwol tal-intermedjarji li huwa tassew importanti għaliex ħafna drabi dawn jaqgħu taħt ġurisdizzjonijiet differenti għandhom jikkonsidraw li hemm prinċipji ta' gwida ta' ġis maquda u li tissir ħafna xogħol biex l-intermedjarji jkunu jafu illi dawn il- L-intermedjarji għandhom jirrispettaw id-drittijiet u għandu jkun hemm ukoll politika ċara u trasparenti. Naddi għall slajd li jmiss li marru li l-in minn din il-dam l-aspetta protezzjoni mill-UNESCO aħna nemnu illi il-free flow, il-fluss ħieles tal-informazzjoni għandu tkun in-norma kolonku mekanizmu se jwassal sabiex jilħaq tlet standard internazzjonali għal-imitazzjonijiet fuq id-diskorsi u ikunem u kol eh, inkunu preparati għaliex tittara kif tista' twieġeb Ista dan iwassalni għal l-aspett ta' empowerment. Iġifiri kif wieħed Eh, jaħdem kontra dawn il-livelli kollha ta' effetti. Importanti illi l-individwi kollha ikunu kapaċi jifmu l-identità tagħhom. Il-pornografija qed tipprova tiżviluppa pereżempju sesswalità tagħhom, radikalizzazzjoni qed ukoll jipprova jimmanipulhom. Għalhekk importanti li ngħinu l-iżgħaġa jifmu l-medja u l-influenza tal-medja. Fil-UNESCO aħna għanna l-kunċett ta' xapo insejjaħ mm, li wieħed ikun kapaċi jifhem il-medja u l-informazzjoni. It-tielet il-diskors kontra radikalizzazzjoni. Dan jista' jgħin sabiex iż-żgħażagħ ma jaqgħux għal-mibeda. -għal Dan huwa importanti għaliex huwa għamet li bih jista' jkun hemm dialogu u semmejt ukoll inizjattiva li tistir fi Franza li għan sejħa Respect Zone li tipprova tindirizza kwistjonijiet differenti li jinvolvu ħafna emozzjonijiet. Hemm ukoll però xi affarijiet li nixtieq inwissikom dwarhom fuq il dan it-tip ta' diskors għaliex dan it-tip ta' diskors jista' ikun hemm diskors leġittimu iżda jista' jkun ukoll li jkun hemm effett ta' boomerang, effett boomerang għaliex jaħsbu li jkun hemm xi aġenda moħbija. Dan jista' ukoll iwassal biex ma jkunx hemm fiduċja fil-medja u apparti minn hekk jekk ikun hemm dawn it-tip ta' kampanji m'għandniex m'għandniex inqishom l-istess bħal-ġurnaliżmu, il-ġurnaliżmu jrid iżomm il-kredibilità tiegħu u jkollu l-impatt tiegħu stess li ġifirjati informazzjoni affidabbli u l-aħħar waħda li xtieq insemmi hija il-medja innifisha. Kif semmejt il-medja tal-aħbarijiet mhix kompletament separata mill-medja soċjali, jekk ikollok medja tal-aħbarijiet affidabbli tista' tgħin sabiex wieħed ikun jaf ċet jiġri meta jara affarijiet fuq il-medja soċjali, ġurnalisti jista' jesponu dawn l-oqsfa differenti minn pereżempju huma aħna li l-uniku pereżempju soluzzjoni hija l-vjolenza. Il-medja tista' tevita u tesponi ċertu stereotipi u jekk ikun din il-medja pluralistika nistgħu inwissaw il-mod kif nispjegaw ruħna u kif iż jisimawna. L-aħħar ħaġa li xtaqt nfoka fuqha hija t-tweġibiet tal-azzjonijiet tal-UNESCO. Għandna xi pubblikazzjonijiet li qegħdin hawnhekk fil-ħata wara tas-sala jekk tixtiequ tarawhom. U dawn se ngħaddihom malajr għaliex tiskadili il-ħin. nibda b'din il-kwotazzjoni mid-direttriċi ġenerali tagħna, Irina Bukova illi tajt mixi ċaddejn palissa Euro.2 i tajt li jana natu li zazah tana il-ħili tlarfin l-valuri biex jġurdu radikalizzazzjoni. Din hija xi ħaġa importanti ħafna atturi kollha jistgħu jkollhom il-wol importanti imma jekk iż-żgħażagħ innifishom ma jingħatawx din is-seta biex imexxu f'idejhom ġieda kontra radikalizzazzjoni xemmu ser jaħdem dan jilqatla il mal fuq rasu u huwa proġett li jimxi fuq eh, disċiplini differenti, il-medja, kultura, l-edukazzjoni u s-sjenza, ix-xjenza soċjali per eżempju taħdem ukoll fuq il-field offices li għanda il-UNESCO mod partikolari f'pajjiżi fejn ir-radikalizzazzjoni hija problema kbira. Dan il-programm jaħdem ukoll ma' sforzi internazzjonali oħra u għandu lan li saħaħ l-rwol pożittiv ta' tfajlit u l-ġoventur. Dan il-proġett naħseb ħajkolli naqbes xi żewġ slides biex naġġel ftit naddu għall-slide li jisima outcomes, riżultati. Ir-riżultati ta' dan il-proġett huwa illi aħna nkomplu nibnu l-arfin. Il irridu illi insibu iktar informazzjoni għalli xek biss wieħed jista' jifhem dawn l-affarijiet, apparti minnek t tiżviluppa l kapacita u l-attivitajiet sabiex iż-żgħażagħ mhux biss jifmu x'in il-problema, imma anke jkunu kapaċi jisibu eh, tweġbiet biex jiġġilduha. Naddu għall-slide li jmiss ħafna affarijiet għalhekk naħnaraw illi jista' jkun hemm riżultati differenti minn media differenti. Per eżempju, ikun hemm kampanji ta' media soċjali, news, news media ikun hemm spazji ġodda għall informazzjoni u illi l-komunitajiet marginalizzati u ta' ikunu involuti. Dan huwa dak li jinvolvi il-proġett UNESCO din hija inizjattiva kbira li qed naħdmu fuqha f'din il-preżentazzjoni biex nikkonkludi jiena ħarist lejn kif x'inhuma l-effetti tal-medja. U x'tip ta' azzjonijiet jista' jkollna. U jiena semmejt ukoll x'inhuwa l-approċċ integrat li tieħu l-UNESCO għal din il-kwistjoni ta' radikalizzazzjoni. Naħseb li importanti ħafna li jsiru sforzi biex niġġieldu u nkun nafu se jkun l-ewwel ta' media fir-radikalizzazzjoni. Għandna sinjali ta' twissija ta' radikalizzazzjoni fil-komunità li hija kontra l-immigrazzjoni. Għadna ma nafux xista jiġri fil-futur, jiġifieri li jikunem azzjonijiet radikali kontra l-immigranti. Iridu nevitaw li jikunem din it-tip ta' radikalizzazzjoni qabel ma tiġri. Apparti minn hekk iridu li jkollna tweġiba holistika mhux biss fil-medja u mhux biss li tipproteġina, irridu wkoll nisalvagwardjaw u drittijiet tal-bniedem u partikolari l-libertà tal-espressjoni. Ma jagħmilx sens li niġġieldu radikalizzazzjoni u nikkompromettu x'għandhom ikunu l-valuri umani Dan huma kwistjonijiet relevanti għal dan il-komitat anka l-politika tal-medja naħseb ukoll li dawn l-isforzi jridu jkollhom ir-riżorsi tagħhom. Fil New York Times naħseb li informazzjoni affidabli, rajt li l-Istat Iżlamiku qed jaqla 14 miljun dollaru fix-xar midħul li jsir miż-żejt apparti finanzjamenti ħolet tirċivi 14 il-miljon fix-xar. Umbat xan, xbaġet għandhom dawk li jixtiequ jiġġieldru ir-radikalizzazzjoni. Din l-inizjattiva ma nistgħux niġġielduha waħedna u ma nistgħux indewmuha aktar ma ndewmuha aktar se tikber il-problema u aktar se ssir diffiċli u iktar se tiswina flus. Grazzi tassew, Sinjuri. Mulțumesc și eu. Uh,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 Iva, et eh, nikteb eh, rapport eh, dwar l-edukazzjoni, diversità u id-drittijiet fundamentali aħna qed niddiskutu bejnietna ma' shadow u dawn l-affarijiet ħerġin kull darba xtaqt najdilkom li vera apprezzajt il-kontribuzzjonijiet Iva, smajtkom titkelmu fi konferenza dwar il-New Muslim Narratives, ġifiri jena ferm eh, gburija li jentija dawnek. Titkellem għal kollegi tijaj fil-Parlament Ewropew jena nirrapprezenta il-majestral ta' l-Ingilterra għal tana vera importanti għalija. Jena dispont vera kreativ, dimt fl-arti Għalek dan is suġġett mux biss eh, għalija pala xaġa politika ma xaħġa li għamilna vera importanti li nitalmu li l-kultura mux xaħġa fissa. Meta jkollna dawn il-konverzazzjonijiet nitkellmu dwar il-kultura bħala xi ħaġa fissa, imma qatt ma kienet fissa u mhux se tkun fissa laqas fil-futur. Aħna ħafna affarijiet u l-identità tagħna vera komplessa u l-kultura tagħmel parti minn dawn l-affarijiet u hija xi ħaġa li timbiddel l ħin kollu għalhekk vera importanti eh, nisima. Jena u koll kont kontent li nisma l-prezentazzjoni tijak eh, u inti tkellimt dwar ir-radikalizzazzjoni. Jena għamilt ġimmatejn fis-sajf volontorijajt fuq proġett eh, fil-Bosnia, għamilt nejm iż-żazax li Tnem il-persuni mi għadhom hawnhekk f'din l-awla huma l-bieraħ rebħu premju Ewropew um, ta' ċittadini f'din il-konversazzjoni li kellna ġewwa Srebrenica fil bosnia tkellma tkellimna dwar xammel Andres Breivikti fin-Norveġja. U dawn il-punti qatt ma jitresqu dawk fuq il-lemin politiku qatt ma nisimgħu xejn dwar u dejjem nitkellmu dwar radikalizzazzjoni bħala xi ħaġa Musulmana ma rridu niftakru jiena protestajt fir-Renju Unit kontra Fegida. Qed nitkellmu dwar kwistjoni ferm serja għalina fir-Renju Unit u fl-Ewropa mhux biss problema li identifikata u li li tifoka biss fuq grupp wieħed etniku. U uh, jiena tnuħu gos li tikonna din il-konverzazzjoni il-lum u dak il-punti li jinti għamil jkunu ferm utli għal-rapport tijaj. Grazzi. Sur Krasnodeski. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija sur here Kienet eh, prezentazzjoni ferm interessanti għax urrit eh, li Franza pajis eh, vera viċin eh, li da vera viċin il-gwerra ċivili. Meta inti tiftaħ gazzetta franċiża hemm intervista hawnhekk ma' Sur Finke Kraut bit-titlu nela Franza tikrolla. Dana kien artiklu interessanti u għandi din mistoqsija Min nista' nifhem jiena s-sitwazzjoni fi Franza huwa riżultat ta' tip ta' djufija mill-istat ta' Franċis jew kultura forsi inti tista' tispjegalna x'inhuma il-kawżi ta' din is-sitwazzjoni għax inti tlabtna niddefendu l-identità tagħna ġifieri x'inhi il-kawża tal-kriżi. U mbagħad għandi mistoqsija oħra għalik mistoqsija oħra importanti. Mela, Michel Andre, filosofu Franċiż um, oza li jikkritika id-diskors dwar refuġiti u huma meditament sejħulu pala persuna li tappoġġa l-Front Nazzjonal dan għandu xi ħaġa x'taqsam mal-libertà ta' taħdit u um, din għandha x'taqsam mad-djufija tal-kultura tagħna kif nistgħu aħna nħarsu dawk il-valuri li suppostu ma tagħna. Grazzi ħafna. Sina sodaba, grazzi ħafna nishti eh, njena nirringrazzja l-esperti tagħna għal-prezentazzjonijiet eh, li jagħmlu kif ukoll għal-rekomandazzjonijiet. Mela, ir rappreżentant tal-UNESCO tkellem dwar ir-rwal tal-medja u nixtieq eh, nitkellem dwar l-importanza tal-medja pubblika għal pubbliku hemm obbligu hemmhekk sabiex eh, ikkontribwixxu għal ġlieda kontra l-vjolenza ta' dan it-tip f'każijiet eh, bħal dawn nistgħu niġġustifikaw l-eżistenza tal-medja pubblika u nixtieq nirringrazzja wkoll specialment l-Sinjura Khan. Il-komment li għamilt dwar in-nisa musulmani li jopponu radikalizzazzjoni li jagħmlu xi ħaġa sabiex jopponuha dan għandu ħafna valur dawn il-kummenti għandhom ħafna valur xi ħaġa li vera napprezza jiena. Għalhekk nixtieq jiena nesprimi l-appoġġ tiegħi Qed naraw xaq ta' dawl. Għandi tama jena li ħajrna xilna ħna fil-ġila kontra radikalizzazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sa nistow naddu għal-rappresentanti tal-Komissjoni Ewropea sabiex nisimaw, eh, eh, għanna rappresentanti mill-Komissjoni għawnek. President, inti tixtieq li l-Kummissjoni kommenta fuq dak li smajna? Um, so I'm speaking from DG Home Affairs. Mela jiena ġej minn DG Affarijiet Interni jiena neħossib it-terrorizmu u l-ġestjoni tal-kriżi u permetti li l rabu kollox nirringrazzjak għal dan is-smieħa ferm eċċellenti u interessanti. Mela l-ewwel punt kif diġà assemma m'hemmx forma waħda biss ta' radikalizzazzjoni fl-Ewropa teddida komplikata u kull sena l-Europol jikkonferma dan fir-rapport tiegħu dwar il-valutazzjoni ta' teddida u dwar l-attakki bi li jsiru nħabba raġunijiet reliġjużi u eh, dawk li jirna xilom jitwaqfu jsiru huma fir-raba' punt propożizzjoni eh, u terrorizmu motivat um, minħabba raġuni reliġjużi nsab fil-ħames pożizzjoni. Fil-ewwel pożizzjoni hemm um, is-single issue terrorizmu li fi violenza oħrajn. U hemm xi gruppi tal-ġihadi speċjalment dawk li ġew lura wara li jirċevu taħriġ kif jġildu din teddida kbira u mbagħad m'hemmx profil uniku kif diġà semma m'hemmx profil uniku imma dak li rajna aħna kien ta' il-fatt li l maġġoranza tal-żgħażagħ għandhom um, sfond reliġjuż superfiċjali mela kif nirfsu mela l-affarijiet mhux qed nitkellmu biss dwar fiduċja ma' kwestjoni ta' e, tifsira tal-ħajja xi e, mistoqsijiet esistenzjali dan ukoll is-sema mbagħad xi e, mill tal-paragragi huma ibti pruvaw jgħatu uh, tweġiba l-kustjoniet tagħhom soċjali l-integrazzjoni soċjetà nikkonferma li 20% tal-ġellieda barranin uh, dawk li konvertaw ġifiri li uh, m'għandhomx sfond reliġjuż il komissjoni nagħmlu differenza bejn l-Iżlam bħala fidi twemmin u l-Iżlamiżmu u l-Iżlam radikali li u għawizat pala skuza. U dwar tweġbit Iva tinżom fil qosor jena, ovvjament aħna nemnu li il-katina kollha tas-sigurtà intelligence, l-infurzar tal-liġi, il-sistema ġudizzjarja u tal-ħabs għandhom ruol importanti x'jaqdu. Mhux li qed nitkellmu fuq is-sigurtà, radikalizzazzjoni għandha x'taqsam għas soċjetà tagħna. Normalment qed nitkellmu dwar imġiba kriminali. Allura, F'dan il-kuntest eh, il-parti mm, l-iktar radba ta' terrorizmu li eh, huwa importanti. Iva forsi ftit xhur jihdu ftitrur sabiex eh, jirradikalizzaw in-nies imma se jkun hemm bżonn ta' ġenerazzjoni sabiex jibnu ġenerazzjoni ta' ċittadini. Għalhekk aħna ħloqna netwerk ta' prattikanti għandna 2000 organizzazzjoni fl-Ewropa pal pereżempju l-organizzazzjoni li tas-Sinjura kan li nvolvu ruħna mill-ruq sabiex mill-bidunet naraw x'inhuma s-sinjali bi ta' radikalizzazzjoni hemm iċ-ċentru ta' radikalizzazzjoni u l-kuxjenza huma identifikaw pratiki dajbin dwar kif jistgħu jadnu fuq dawn is-sinjali bikrija ta' radikalizzazzjoni mbagħad dwar il-medja aħna nemnu li ovvjament il-libertà ta' taħdid vera importanti ma nistawx n-negozjaw imma hemm xi kontenut fuq il-medja li mhux naċċettaw kontenut li hija hemmhekk fuq siti online ma qatt ma se naċċettawh eh, fil-dinja tagħna offline. U għalek l-sfida hija li nidentifikaw dan il-kontenut radikali, eh, naħħuħ eh, u nafu li jumbat ħajkun hemm siti oħrajn li ħisbiċċaw fuq l-internet, ġifir dwar l-identifikazzjoni tal-kontenut, tnaħħija Eh, umbat dwar l-użu tagħhom mhux qed nitkellmu dwar li nimponu imma li nafżaw il-kumpaniji u s-social media li xi utenti tagħhom kisru r-regoli tad-dinja online. Umbat il-valur huwa importanti il-proporzjon ta' bejn persuna radikali vis-a-vis il-diskors ta' mibeda proporzjoni wa wieħed tal mija. Ġifier nitkellmu dwar li nħarsu s-sistemi tagħna l-kontenut tagħna hawnhekk qed nitkellem dwar ċiber sigurtà tistgħu taraw l-attakki li saru fuq l-istampa u fuq il-kumpaniji tagħna u l-aħħar ma mhux l-inqas Iva, qed nitkellmu dwar l-aċċess tal-kontenut għall-infurzar tal-liġi u l-intelligence, na u wkoll ta' encryption. Għalhekk aħna qed naħdmu fuq dawn l-affarijiet kollha, imma jekk li minuta oħra hemm il-kollega tiegħi minn DG Edukazzjoni u Kultura jaħdmu ħafna u għandhom dawk il-problemi ebdil eh, skużawni programmi upstream fuq kif ħajjappoġġaw dawn il-programmi. Iva, skużani, imma Bsissa tiħu l-ħin kollu l-trit, mhux biss minuta. Iva, grazzi, nixtieq inżid ma' mal dak li kollega tijaj mill-perspettiva tal-edukazzjoni. Nishtiq ringrazzja l-kellima vera dawna kienu kommenti interessanti, interessanti li nisimaw l-interventi differenti ta' dan ismiħ. Nishtiq infakkarkom dwar dekorazzjoni li l-Ministru tal-Edukazzjoni qablu fuqa f'Pariġi f'Marzu ta' din is-sena. Naseb li vera importanti li najdu li l-ambitu huwa wiesa imma parti eh, minn din id-dikarazzjoni għandha x'taqsam mar wol ta' prevenzjoni ta' edukazzjoni bil ġieda kontra radikalizzazzjoni u il-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Bekk tistgħu tiftakru dwar dikarazzjoni vera tajba. Imma dan jemur li lin hemm it-tolleranza kontra diskriminazzjoni, l-inklużjoni u diversità dan ġifiri jirrefletti dak li smajna ħna fis smiħ U dinja dan huwa Dina ċoġiba ġdida u koll eh, wisa l-prevenzjoni u hemm eh, livelli differenti involuti li eh, kull livell kull sef għandu rwol differenti x'jaqdi mill-livell reġjonali sa' Eh, nazzjonali u internazzjonali. Umbat, qed nitkellmu dwar il-kurrikula u kalta sali matul il-ħajja mhux biss l-iskejjel, l-iskejjel ovvjament għandhom għal importanti x'jaqdu ma rridu naraw x'qed fi taħriġ vokazzjonali fil- l-edukazzjoni fuq livell oli, terzjarja, ġifiri rridu nħarsu lejn il-livelli kollha. Fil-qosor, mela x'inhi tagħmel il-Kummissjoni bħala segwitu għal dak li qablu fuq il-Ministri tal-Edukazzjoni. Aħna qed nippruvaw nużaw l-istrumenti li diġà għandna, qed nitkellem dwar kooperazzjoni tal-edukazzjoni mill banna qed nitkellmu dwar kooperazzjoni fuq il-politika, ġifieri kooperazzjoni għadba, ġifiri kif tafu għandna il-kompetenzi. Imma xorta waħda mill kompetenzi nazzjonali nistgħu nagħmlu ħafna eh, nixtieq nisħaq fuq żewġ rapporti, rapport minnhom li foka iktar fuq l-edukazzjoni, taħriġ u rapport fuq ir-rwol tal-politiki taż-żazzaw tistgħu jekk taqrawhom dawn ir-rapporti ġewwa adottuti mill-Kummissjoni f'Settembru dawna għandhom jitkellmu dwar ir-rol imsaħħa dwar l-inklużjoni, diversità, u ir-rwol ta' prevenzjoni u koll id-dawn ir-rapportijiet jajnu nasa biex nivolvu ruħna fi eh, talim reċiproku, skampju tal-aħjar prattiċi, rej differenti, gruppi ta' ħidma nistgħu namlu ħafna permezz tal afas ta' kooperazzjoni mal-Istati Membri juna pożittiva li dan sa' jwassal għal riżultati eċċellenti hemm min ukoll tkellem dwar il-rol tal-iskambju tal-aħjar pratika. Tieni ħaġa li nixtieq insemmi l-programmi tagħna, speċjalment il-programm Erasmus Plus, fejn aħna provajna nimmobilizzaw diġa għasni li ġejn diskutejna diġa kif nistgħu aħna nużaw azzjoni differenti u dana jibda mill-użu tal-materjal li diġa għanna disponibli sabiex eh, aħna nqasmuh ġifiri eh, nħedġu kooperazzjoni ma' networks fuq livell lokali l-NGOs, soċjetà ċivili, ma' wkoll li nisqu fuq iktar skambi pereżempju bejn l-allima, l-iskambi fiziċi kif ukoll virtwali permezz ta' oda li jisima e-twinning u qed nippruvaw nsaħħu wkoll id-dialogu tagħna fuq livell u għax aħna nrikonoxxu li tant hemm prattiċi tajbin għaddejjin fuq livell Ewropew imma hemm rabta wkoll mal-membri nazzjonali tas-soċjetà ċivili u dana jistħoqlu dialogu u lek aħna provajna nsaħħu dan id-dialogu xtaqt nsemmi li għanna il- Il-Youth Forum u taħriġ annwali tagħna li ħaseħ eh, il-ġimgħa d-dieħla u issa dan huwa żmien li sabiex biex ikollna l-iskambju mas-soċjetà ċivili se jkollna panel ukoll fuq il-segwitu ta' wara pajjiġi. għalek eh, nista' nistidinkom għal dan il-forum li se jisir f'Brussell nhar it-tnejn u tlieta. Grazzi ħafna li permettejt li nitkellem għal iktar minn minuta. Grazzi. Issa nistaw nisimaw mill-esperti le, għam talba l-mikrofonu surjo. Fil-qosor. Cool. Iva, normalment il-koordinazzjoni ta' żewġ kumitati eh, tajdem kważi kull-jum imma l-lum le għalek wasal tard. Grupp ta' l-USLCR għandu meċċej musulman u aħna din il-kwistjoni għandu ħafna bis-serjetà ċarli ebdo. Iva, dana sorprenda ħafna nies imma jekk inħarsu lejn it-tedida ta' movimenti radikali forsi dana ma kellux jagħmelek Telegraf Gazzetta tar-Renju Unit għallu li 27% tal-Musulmani tar-Renju Unit eh, jissimpatizzaw ma' terroristi ta' ċali ebdo u wieħed minn għaxra qalu li eh, dawk li eh, ipinġu il-cartoons dan il-mod għandhom jiġu attakkati. Ġifir dawn il-komunitajiet għandhom responsabilta tagħhom sabiex eh, u ma jgħadmu fuq din il kustjoni għalek kiva nirrikonoxxi x-xogħol ta' Sinjora Kon, namira dan ix-xogħol l-esperti kif jazbu li l-aħjar jistgħu jagħmlu u kif nistgħu naslu għal soluzzjoni għal sabiex il-komunità musulmana jastess stess tiġġieled kontra r radikalizzazzjoni tal-membri tagħha stess Grazzi ħafna. Rijat għat ma jissa jkun soluzzjoni fi eh, soċjetà ċivili nadja l-esperti. Nista' nibda? Grazzi ħafna. Mux san kun nissa inwiġeb għad-detali kolla, għax għani huwis zmin, imma vera punt interessanti li Iva wa minnum li Franza tinstab fi pozizjoni vera prekarja u il-kawza Aħna organizzajna l-immigrazzjoni eh, fi disajnijiet, aħna ħsibna li dawna kienu se jintegraw ruħom. Il-mexija ta' dak iż-żmien kienu inkwetati, iva x-Franza kienet qed timxi tajjeb il-qudiem u ħsibna li li nattiraw popolazzjoni toħrajn li kienu se jisiru parti mis-soċjetà kienu se jintegraw ruħhom U kieku dan seħ meta inti tilqa nis imma mbattara imbat tajdilkom imma ngħixu uh, dan il-mod għandna dan it-twemmin u inti qed li li aħna t-nakkazaw u li mux qed nippermettu l-nies jitkellmu. Ta' mux minnu l elita ta' Franza għataw album u ħallew din il-kwistjoni ta' migrazzjoni, identità u sigurtà għal partit uniku biss, ġifiri sar suġġetta tabu fil-medja u kon. Kull darba li jindirizzaw dan il-punt, na' inset jajdu mela inti jettamil aktar faċli għal front nazjonali u għal kull minn jgħid dan ġifiri jett jintuża u Iva, nixtieq ngħid jien hawnhekk li aħna rridu nieħdu responsabilità lura ta' ċittadini għandna ċittadini fuq naħa ta' xelluk tal-ispettru dawn il-miżuri li inti tkellimt dwarhom għax inti eh, intkom esperti mill-Komissjoni huma miżuri tekniċi li rridu jisiru imma fl-aħħar mill-aħħar illum il-ġurnata l-iktar ħaġa importanti li il-bażi tinvolvi proċess li nerġgħu niddu lura l-valuri tagħna li morru lura għal dak li jagħmel is-soċjetajiet tagħna, s-soċjetà tagħna, u mbagħad l-estremisti ħajjebu Fil Franza, ċittadini ta' spiss jihdu l-impressjoni dak li qed jaraw kuljum mhux qed jiġi konsidrat mill-politiċi meta l-elit politiku imma meta jibdew jitkellmu b'mod intelligenti dwar dan il-punt dana jissejni forsi hemm bżonn ta' iktar ġenerazzjonijiet sabiex naslu għar-riżultati. U Meta nibdew nirrikonoxxu dawn il-problemi mela nistgħu naraw li l-estremiżmu se jeb. Grazzi ħafna, nixtieq nikkummenta fuq dak li inti qed. F'artiklu li jidher reċentament fi gazzetta l-kollega tas Sur Nurakan, Sur Bashir, għalet li vera importanti li eh, l-istudenti jiġu malma sabiex jipratikaw il-ħsib eh, kritiku. L-istudenti għandhom bżon eh, huma jaħsbu dwar dak li qed jiġu malma ġifir importanti li l-idejat ma jiġux imponuti. Għalek vizavi l-edukazzjoni tal-istoria dak li nirkanda jena, dak li nistanara jena Dan mezz metstajib u li nibbażaw l-edukazzjoni tal-istorja fuq dialogu kostanti bejn il-preżent u l-passat, pereżempju f'pajjiżi. Meta nibdew l kruċjali li inti tista' tibda bil-gazzetti Eh, fejn hemm radikalizzi li għandhom opinjonijiet partikolari fuq il-kruċati u mbagħad eh, tmur għal opinjonijiet eh, xej differenti hekk qed tkun inklusiv u mbagħad jekk inti taħdem fuq suġġett pal pereżempju l-attakki terroristiċi tal-Istati Uniti importanti li ninkludu s sorsi u ħalli bekk jista' jkollna dialogu demokratiku fil-klassi. Skont l-esperjenza tiegħi dan huwa mezz vera tajjeb u produttiv dwar kif nistgħu ninkludu l-minoranzi u li jkollhom huma sem u li l-klassi wkoll jistgħu jgħidu u jasbu dwar x'inhu għaddej, ġifieri hekk qed narhom l-affarijiet dan huwa suġġeriment. Uh, thank you very much uh, for all the comments and feedback. Grazzi ħafna tal-kummenti tal-mistoqsijiet li naħsbu li kienu vera interessanti. Jiena naħseb li approċċ sħiħ kelli jinkludi l-punti kollha wara aħjar tip ta' approċċ hemm bosta elementi kulturali huma importanti mill-perspettiva tal-mezz tax-xandir naħseb li għandna ninkludu kull tip ta' mezz tax-xandir u naħseb illi il-mod ta' kif aħna ninterpretaw ix-xjenza soċjali u l-importanza li natat mid-Direttura Ġenerali ta' Home Affairs dwar it-tipi differenti ta' attakki, din hija tip ta' informazzjoni. Li wieħed irid ifittxa. riċerka hija verament importanti sabiex nippruvaw nifhmu dan il-fenomenu. Jiena naħseb li l-Kumitat tal-Kultura permezz tal-approċċ sieħ li għandu għandu rwol verament importanti. Jina nishtiqnejtu ngħid ukoll li għandna periklu li naraw li pala bħala teddida u mhux bħala rizorsa. Jina naħseb ukoll li ħankunu edin infallu jekk iż-żaza maħniċa timpoġġuhom fil-qalba tal-attivitajiet tagħna unsibu nsibu r-rizorsi sabiex natu s-seta li zaza ħalli jihdu r-wol ta' tmexxija f'dan il-proġess ta' radikalizzazzjoni. U jiena naħseb li għanna din il- dan il-level ġdid illi aħna rridu nanalizzaw il-qoddim. Iva, jiena naf li jem tipi differenti ta' nies li huma meqjusa bħala nies radikali u m'hemmx profil wieħed u jiena naħseb illi meta naħdmu ma' gruppi Iżlamisti naħseb li rridu noqogħdu attenti li ma nefirdux dan dibattitu f'żewġ dibattiti separati jekk kif inti qed importanti li nagħmlu distinzjoni bej l-Iżlam u l-estremizmu ma rridux nitkellmu dwar il-Musulmani bħala grupp wieħed li kien ħares li r-Ren Unit hemm xi 3.9 miljun persuna ta' twemmir ġews Musulman. U kollha kemm huma ma differenti ħafna f'dak li nixtaqsam il-kultura, l-lingwa li jitkellmu, l-edukazzjoni kemm ħafna riċerka li saret minna tad-Dipartiment tal-Komunitajiet u l-Gvern Lokali li kienu għadin jitkellmu fuq differenti ta' bejnietom naħseb lek aħna nitfgħu li kulħadd fl-istess offa. E, insibu li jkun hemm min qed ixaqleb iktar lejn naħa tax-xelluk tal-politika u min iktar lejn naħa tal-lemmin. Jiena naħseb li jekk nagħmlu hekk aħna nix ħansolvu il-problema tar-radikalizzazzjoni dak li ħanamlu huwa ħan nbedu lil dawk il-Musulmani li aħna nixtiequ ngħinu u il-Musulmani bħali aħna nafu li aħna qegħdin fil-qalba ta' din il-ġlida u jiena qed nirċivi tad-didiet mis-salafisti mill islamisti minħabba ix-xogħol li qegħdin nagħmlu minħabba li aħna favur il-valur tad-demokrazija, drittijiet tal-bniedem, libertajiet, rispett tad-dinjità tal-bniedem, eċċetra. U kien hemm ħafna eh, diskussjoni fuq il-valuri ġudjo-kristjani. Jiena musulmana iżda nemmen fl-istess fl-istess valuri jiena naħseb illi din l-idea tal-ġlida bejn ġifiltajiet huwa paradoss kbir minħabba l-istorja għalmetna illi l-valuri Ewropej u musulmani huma interpretati bħala valuri opposti iżda mhuwiex veru storikament kien hemm ħafna interazzjoni bejn id-dinja Musulmana kif kienet qabel u l-Ewropa. Ġifieri aħna nafu pereżempju li fir ren Unit kien hemm riċerkaturi li qalu illi il-Musulmani fil-fatt daħlu l-kunċett ta' legal trusts u aħna nafu li fil-fatt kien hemm musulman importanti li kien um, li kellu tifsira partikolari fl-iskoperta ta' Aristotli fl-Ewropa. U aħna nafu kol li kien hemm ħafna talim tal-filosofi Grigi li kienu tradotti anka eh, fil-lingwa Arbija. Jiena naħseb li rridu nitbedu minn din l-idea illi hemm għandna pożizzjonijiet opposti il-Musulmani u l-Kristjani, Ġudeo-Kristjani. U kif għal kollega tiegħi iktar kien daw il-valuri kompli jinbidlu importanti li naħdmu aħna mal-gruppi tas soċjetà ċivili illi m'għandhomx problemi illi jaraw illi it-twemmin reliġjuż tagħhom għandu jaqbelu jkun koerenti maċ-ċittadinanza. U meta nħares lej il-gruppi fir-Renju Uniti li huma fil-fatt qed jippromovu talim salafist għandhom ħafna fondi, fondi li ġejjin mir-Renju mill-Vant Nofsani pereżempju, mill-United Arab Emirates. Emirates. Aħna fil-fatt inkollu nippruvaw nippromovu d-demokrazija drittijiet tal gnida muridu naħdmu ma' organizzazzjonijiet ċivili bħal tagħna illi jixtiequ jagħtu iktar seta' lill organizzazzjoni li jirrappreżentaw l musulmani li huma favur id-demokrazija li huma lesti li jitlu eh, sabiex jissiltu magħna wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Qabel ma ntemm dan id-dibattitu nixtieq illi ngħaddi kumment naħseb illi l-intervent tas-Sinjura Kan u dak li qalet issa huwa importanti naħseb li huwa verament importanti l-evalwazzjoni li aħna għamlu. mandiġ dejjem tal vizjoni preġudikata u ġenerali. Aħna nafu li l-Islamizmu huwa differenti ħafna l-mod ta' kif huwa prattikat minn drittijiet minn nies differenti. differenti Iżda sfortunatament hemm xi ftit nies li huma responsabbli għal dawn l otroġitajiet u allura naslu sabiex nikkondannaw lil kulħadd. Jien naħseb li għandek raġun kompletament u naqbel perfettament miha. Grazzi lil kulħadd l-esperti, rappreżentanti tal-Kummissjoni, lid diputati kollha u l-kollegi li parteċipaw f'dan id-dibattitu jiena naħseb illi verament tkellimna fuq suġġett li huwa komplikat ħafna, delikat ħafna U naħseb illi dan huwa suġġett li skurħa jibqa' jikkumpanjana għal ħafna żmien. Qabel ma ntemm id-diskussjoni nixtieq illi nfakkar f'Malaja Salafsaj li hija l-iktar waħda zazua illi repet il-premju għal-paċi illi għaltinna illi ktib anka sempliciment lapis jista' jibdel id-dinja. Ġifir importanti li nkomplu nkepsu f'qlub tan-nies din il-kultura ta' paċi, ta' tolleranza. U dinja importanti għal soċjetà Ewropea li hija multikulturali. Nixtieq illi nikkonkludi ngħidilkom nħabbrilkom li l-laqa li jmiss tkun nhar il-ħamis fit-12 ta' Novembru żewġ seduti fl-ħodu għar nofsinhar. Grazzi ħafna lill-membri tal-Kumitat tal-Kultura li għadhom hawnhekk u grazzi ħafna l-assistenti li baqgħu hawnhekk sal-aħħar. Grazzi lill-interpreti wkoll il-lejla tajba l-vjaġġi tajjeb.